Nishtiq nilqakom għattilet diskussjoni ta' din is-sessjoni interparlamentari u għawek għanna membri mill-parlamenti nazjonali kif ukoll kollegi mill-Parlament Ewropew. Il-kwistjonijiet li se nitkellmu dwarhom illum huma xinfissru bil-AAA soċjali fil-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali inklużi mekkaniżmi għall ifisser tal-pagi. Imbagħad fit-tieni parti mill-erba' nofs se nitkellmu dwar politiki ta' investiment tal-ħolqien tax-xogħol. L-istrumenti ta' investiment tal-Unjoni Ewropea u il-politiki dwar il-ħiliet u t-taħriġ irridu nħarġu in-nies u najnu għam sabiex jiksbu il ħilf għandhom bżonna l-futur. Nishtiq nibda billi nirringrazzja lil parlamenti nazzjonali illi irrispondaw għal mistoqsija tagħna fil-kuntest ta' diskussjoni tagħna l-war nofsinhar. Kellna 10 risposti u qabel nibdew bl-aġenda nixtieq nilqa lil George Engel li huwa l-President tal-Komitat tax-Xogħol u s sigurtà Soċjali fil- Kamra tal-Deputati tal-Lussemburgu għadni għet nistenna nil-Nikolaus Manjos li huwa President tal-Komitat tal-Affarijiet Soċjali tal-Parlament Elleniku. Naf li jgħet ximkien fil-Parlament, għawnek fil-bini, fil parlament hawnhekk fil bini fil fil bini imma probabbilment qed jitkellem ma' xi ħadd jew għandu xi intervista, imma sejna qatt magħna ma jdumx jina nissuġġerixi li inżommu l-istess proċedura li kellna dal-ħodu u dak li nixtiequ nagħmlu u illi nistaqsukom sabiex timlew il-formula sabiex titkellmu għandkom karta sabiex titkellmu bajda għall-ewwel parti ġifiri jek tridu titkellmu fl-ewwel parti ta' diskussjoni il-AAA soċjali imlew il-karta bajda u jekk tridu titkellmu fit-tieni parti imlew il-karta is-safra jekk joġobhom igdbu tajjeb għaliex dalodu xi wħud kienet jilbu qishom tobba u kien diffiċli illi naqra anki jisimhom. Għallin inqas kun nista' naqra isimkom tajjeb naraw ix nistaw nippermettu l-kulħat jitkellem għalek se nillimitaw il-ħin tal-interventi għal żewġ minuti. Forsi xi kollegi jistgħu jkunu sorpriżi, però però l-kollegi mill-Parlament Ewropew draw li jitkellmu għal żewġ minuti biss. Iżda bħalma kontet ngħid huwa normali għalina fil-Parlament Ewropew, però naf illi fil-Parlament Nazzjonali normalment ikolkom iktar ħin jina najra għal dan. Jekk indumu ftit jiddispjaċini imma nixtieq nagħti l-opportunità l kulħadd li jitkellem. Menna. Se nibdew bid-diskussjoni dwar la soċjali kienet ideja li ġiet introdotta mill-President Juncker fl-2014. Dan wassal għad diskussjoni ta' pilastru soċjali u diskutejne f'Ottubru tal-2015 kien hemm dibattitu ta' orjentazzjoni fuq il-kwistjoni fil-Kummissjoni u mbagħad il-Kummissjoni inkludiet Dan il-pilastru fil-programm ta' hitma fl-2016. U f'jannar ħabbret numru ta' suġġetti speċifiċi kienem il-dibattitu ta' orientament, konsultazzjoni mal-imsiba soċjali, kif ukoll mal-partijiet interessati fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali. Il-għan u illi nilħu pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali fil-Kumitat tal-impjigi qed nenfasizzaw li hemm bżonn ta' konsultazzjoni wiesa fuq dan is-suġġett. Issa qed naraw xi komponenti tal-pilastru ser inkunu qed nitkellmu dwar leġiżlazzjoni ġdida fuq livell Ewropew li hija adatta għall seklu 21 se nifokaw fuq il-qat fost iż żazah iżda wkoll qatt fuq terminu ta' żmien twil. F'dan il-pilastru ta' drittijiet soċjali se nkunu qed nitkellmu wkoll fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għal ġenituri li jaħdmu għall aġenda ta' kwalifikazzjoni kif ukoll il-pakket ta' mobilitazzjoni tax xogħol li diġà tħabbar. Avvolja m'għandniex ħafna diddal dwar il-kontenut. Il-Kummissjoni qed tisħaq illi ser tkun qed tagħmel proposti fil-ġimgħat li ġejjin u jekk inħarsu lejn il-kwistjoni ta' standards minimi soċjali għandna ħafna definizzjonijiet li nistaw nsibu fil-konvenzjoni ILO u fil karta soċjali Ewropea. L-idea u li namlu dan kollu aktar aċċessibbli għal kulħadd. Irridu niżguraw illi dan isir fuq livell Ewropew u mbagħad fuq livell ta' zona Ewro mbagħad nistiednu lil stati membri oħra sabiex jingħaqdu bħala preparazzjoni għal laqgħa tal-lum batna xi mistoqsijiet mhux se nirrepetujhom, probabbilment għandkom kopja. Ir-risposti li irċivejna minn għandkom se jkunu imdaħlin fid-dibattitu li ser jkollna dal-waqt. Waħda mill-mistoqsijiet i kif nistgħu ninkludu ibsieħba soċjali fuq il-livelli kollha f'dawn id-diskussjonijiet. Hija mistoqsija tal-Bord ta' Kompetitività hija xi ħaġa li diġa ġieti kritikata fuq livell Ewropew, bord li huwa ta' kontroversja. Se jkollna wkoll nitkellmu dwar waħda mit-talbiet ta' Juncker li kuna l-istess paga, l-istess xogħol fuq l-istess post ta' xogħol hemm żviluppi pożittivi imma rridu naraw kif dan dan il-kunċett jista' jiġi inkorporat fil-leġiżlazzjoni. Ma nafx kif nistgħu nagħmlu dan fil-futur qarib. Mela dik kienet l-introduzzjoni minn naħa tiegħi nispera li ma ħadx ħafna ħin minn naħa tal kelliema li ser jitkellmu dal-waqt. Issa ngħaddi l-kelma lil George Engel u mbagħad ngħaddi l-kelma lil Nikolaus Manjos u nibdew fid-diskussjoni. George, nadilak il-kelma. Eżis kollegi, deputati, senjuri, bħala presidenta tal-komitat ta' xol, ta' sigurta seċjali, kontent ħafna li ninsab hawnhekk foskom nixtieq nirringrazzja l-President ta' dan il-Kumitat is-Sur Handel talli li tippermettili li intervjeni fuq suġġett li tant għandi qalbi ġifieri dak ta' dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea. Sinjuri, ftit iktar minn nofsek li u ilu eh, kien hemm fost oħrajn Lussemburgiż eh, li eh, ikkontribuxew biex ikonna l-Unjoni li għandna llum dan kollu ma setax ikun possibbli eh, kieku ma kienx hemm l-impenn u l-enerġija ta' iż-żmien fl-1950 dawk li id dikjerazzjoni Schumer kellhom f'moħħhom eh, li jtejbu l-kondizzjonijiet ta' ħajja grazzi għal legalizzazzjoni eh, tal-progress u naħseb li l-ordni tal-prioritajiet hija waħda ferm ġustifikata. Grazzi għal ħidma tagħhom huma taw eh, xprun eh, għal diversi punti li kienu għal bosta zmin minn sija eh, nafu l-lum il-ġurnata għanna promozzjoni ta' xol, il-ħarsin soċjali, l formazzjoni u il-ġlieda kontra l eskurzjoni soċjali illi huma l-koll fil-qalba tal-proġett Ewropew. Issa, l-lum il-ġurnata l-Ewropa għetħabbat wicċa ma' problemi soċjali gbar Nafu li għanna livelli storiċi eh, ta' għat, eh, ingwaljanzi li din eh, dejjem jikbru nies mċaħda minn affarijiet bażiċi u iktar u iktar differenzi bejn stat membru ieħor bizziet wieħed isembi il-faqar fost it-tfal u l-qat fost it-sazax illi waslona biex nerġaw nikkonċentraw fuq dimensjoni soċjali ta' l-Unjoni għalli li xinkella ħajkonna oppożizzjoni eh, minnaħat tal-popolazzjonijiet tagħna kif ukoll żieda tas-sew perikoluża ta' nazzjonaliżmu u l-estremizmu. U għaffat illi kif naraw l-nuqqas ekwilibrju eh, finanzjarju l-istess eh, nuqqas ekwilibrju soċjali huwa teddida għal proġett Ewropew. ħafna drabi eh, aħna niġu eh, kritikati minħabba eh, skwilibriju fil-budget imma naħseb il-fatt li konna element soċjali qawwi u li nifukaw miġdijt fuq dan l-element hija priorità. Dan għandu jinkludi rispett ta' drittijiet fundamentali, mobilità, inda set tip eh, tal-kwalità tal-ħajja u tax-xogħol, il-ġlieda kontra l-qat, il-faqar, l-inugwaljanzi, l-esklużjoni soċjali kif ukoll dumping eh, ta' salari u dak fiskali. Dan fil-waqt li npromovu l-modell soċjali Ewropew eh, imsejjes fuq ħarsin soċjali qawwi, servizzi pubbliċi ta' kwalità u dialogu soċjali dan dimensjoni soċjali senjuri eh, trid tkun inkluża fuq l-aġenda tal-istituzzjonijiet kif ukoll eh, fl-aġendi kollha politiċi eh, jew nkella ekonomiċi fil-passi li jmiss tal-proċess ta' integrazzjoni tal-Unjoni dawn dawn huma aspetti importanti. Il-gvernanza tista' tiġi iktar tista' tiġi maneġġjata aħjar biex naraw li jkun iktar konverġenza strutturali, ikunu iktar kompetittivi u nkunu iktar inklusivi u sostenibli fil-waqt illi inħarsu eh, il-kohezjoni soċjali l-politika ta' xogħol u soċjali trid eh, tiġi rridu jiġu integrati eh, kif suppost fis semestru Ewropew. Irridu tuhom il-post li jistħoq ilhom jekk iridu Ewropa iktar soċjali, allura irid ikonna gvernanza soċjali. Din il-gvernanza soċjali trid tkun eh, part importanti mis-semestru Ewropew. Din dan it-kabbir eh, inklusiv u sostenibli eh, irid jinkludi sistemi ta' ħarsien soċjali li jkunu koordinati. Kif tafu sinjuri tul il-presidenza tagħna illi kenna il-fissaċur illi għaddew aħna deċidejna illi impoġġu ċittadina fil-qalba tal-politika Ewropea. Il-fatt li nifokaw mill-ġdid u niprofondixxu l-aspett soċjali eh, kienet eh, allura priorità lejna ma' il-Kamra ta' Deputati ta' Lussemburgu fil-fat kienet eh, organizzat f'Ottubru tal-2015 eh, tal komitat ta' Aspetti Soċjali. Mbagħad kien hemm rappreżentanti ta' livell li li eh, raw naqraw kif nistgħu nsaħħu id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Monetarja kif ukoll tas-Semestru Ewropew. Dan partikolarment permess ta' AAA soċjali. Rajna u kol kif nistaw naddu minn deficit soċjali għal AAA soċjali permezz ta' ekonomi permezz ta' unjoni ekonomika u monetarja imma wkoll permezz ta' linji ta' politika kollha. Aħna rġajna nedejna mm, rieda biex niġiedu kontra il-qat u biex naraw il l-pjan eh, Juncker għal-kompetitività u tkabbir eh, jaħdem. Aħna tfajna enfasi fuq l-investiment soċjali u partikolarment eh, fuq l-investiment fil-kapital umana. Huwa biss b'dan il-mod illi nistgħu nilħqu livelli l-iktar um, dawk li zabu liktar fil-bax u li naraw li ma jkunniex eh, elementi ta' d-dida l-integrazzjoni eh, u għal-proġett Ewropew. Jekk ma namlux dan, eh, allura nirriskjaw il-kredibilità tagħna u li nistaw neddu kol eh, settur ta' xol. Barra minnek kikunu għet neddu eh, twemmin fil-valuri eh, ewlenin tana. Naħseb illi dawk illi jasbu li għandhom rimedji faċ li moħli fil-verita mandom xejn rridu niskreditawhom. Irridu senjuri nkunu iktar ambizjużi, konverġenza soċjali lejn livelli superjuri li rridu naraw biex biex iċ-ċittadini tagħna ikunu eh, jistaw jiprosperu iktar. Imma din ma jfessirx li jrid ikun hemm armonizzazzjoni ta' sistemi soċjali kif forsi uħut eh, qed jibżaw le Qed nitkellmu dwar il-qbil fuq standards eh, soċjali komuni li ċertament jeħtieġu reformi fost eh, inizjattivi komuni għandi f'moħħi per eżempju sorveljanza ħjar u koordinazzjoni tal-politiki soċjali eh, fil-qasam ta' xogħol u partikolarment dwar it-trasferabilità ta' pensjoni eh, komplementari u kif ukoll għarfien aħjar tal-kwalifiki tal-kwalifiċi professjonali u fuq livell Ewropew li rridu nirriflettu fuq mekkaniżmu ta' assigurazzjoni kontra l-qat biex nagarantixxu biex nagarantixxu il-situazzjoni makroekonomika tajba għall-Unjoni Ewropea fil-grupp tal-ministri tal ta' xogħol um, u aspetti uh, aspetti soċjali. U għala li m'għandux ikun hemm ukoll grupp uh, fejn uh, ir kollha tal-parlamenti nazzjonali tal-istess qasam jiltaw. Iktar dialogu u iktar konsultazzjoni mill-qrib flimkien mal-partijiet interessati mal-imsieħba soċjali u importanti. Ma rridux ninsew u koll pero l dawk li edin barra mid-zona euro, li lix naħseb li fl-axar mill-axar il-koll qed inħabtuċna ma l-istess eh, sfida. Il-progress ekonomiku imur fit mal-progress soċjali. Erba element importanti għal Ewropa soċjali. L-ewwel net eh, li nisviluppaw standard soċjali komuni, it-tieni eh, li naslu għal gvernanza soċjoekonomika, it-tielet il-promozzjoni ta' xogħol u edukazzjoni xieqa u raba bil fuq aġenda għall-investiment soċjali eventualment nista' nidħol iktar fid-dettalji jekk tixtiequ. Sinjuri, dan eh, il-proġett li għandna bżonn għall-Ewropa huwa importanti eh, għad-dimensjoni soċjali l aħna ħriġna bdi l-idea ta' AAA soċjali u biex nadattaw eh, il-modell soċjali li naraw kopjat eh, f'bnadi oħra fid-dinja. Al kontrarju, eh, hemm min jitlob li hemm nazzjonaliżmu radikalizzazzjoni, imma aħna l-impentana huwa illi ma jkużawniex illi ma minna xejn id-dmir tagħna u għalejn iċ-ċittadini. Allura hija nifokaw miġdid fuq dak li għadna l-Ewropa trid iżomm il-wedit tagħha. Wedit eh, illi aħna rridu naħdmu għalihom fl-imkien, hekk biss nistgħu niġġieldu il-faqar eh, unqat. Eh, u jena konvint li jek biss eh, nistaw niksbu lura l-fiduċa ta' ċittadini tagħna li għandhom dubbi seri dwar il-proġett Ewropew. Nsaxħu l-integrazzjoni Ewropea permezz ta' patt soċjali dan huwa l-unika mod kif nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna, sinjuri, tal-attenzjoni tagħkom. Ġaġ Grazie ħafna tal-introduzzjoni tiegħek. Immorru għal xi mistoqsijiet wara li Nikolas Manjos jagħmel il-prezentazzjoni tiegħu. Naħseb li hemm numru ta' punti li nis se jistaqsu dwarhom, imma nibdew bil prezentazzjoni ta' Nikolas Manjos. il warnos nofsinhar tajjeb, grazzi. Sur President għalli tajni din l-opportunità sabiex nesprimi l-opinjoniet tal-Parlament Elleniku, kollegi mill Komitat tal-Impjegi u l-Affarijiet Soċjali. Aħna nilqgħu l-isforzi sabiex ikunem pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali pala parlament elleniku aħna nimpenjaw ruħna li nkunu attivi f'kull pass sabiex insaħħu nappoġġaw il-modell soċjali Ewropew kif nafuh, modell ta' protezzjoni soċjali u żvilupp soċjali ġust. dak li qed niddiskutu llum jaqa' fil-qafas aktar ġenerali tal-governanza ekonomika tas-semestru Ewropew. Qafas illi fih jiena nemmen li qed naraw il-politiki tal-austerità illi qed jiġu implementati fil-Unjoni Ewropea. Dawn il-politiki narawhom f'pajjiżi bbażati fuq il-data soċjali u indikaturi soċjali illi ma jwaslux għal titjib fil-situazzjoni finanzjarja ma joħolqux kondizjoni għal tkabbir ekonomiku. Ma iwaslux għal titjib fil-kondizjonijiet tal-għajxin ta' ċittadini. Dan il-qafas mir-riżultati jider illi jipromovi adattament fiskali stret meħabba l-impenji illi joħorġu mill-sħubija tal-Unjoni Ewropea hemm ukoll kif ukoll mal li iffirmat ma' istituzzjonijiet il-Greċja trid timxi ma' ċertu miżuri. F'dan il-qassam qed nippruvaw kemm jista' jkun il noħol u netwerk ta' protezzjoni soċjali, partikolarment għal dawk l-aktar vulnerabbli fil-popolazzjoni tagħna. Xi aspetti importanti li naħseb li għaddi nsemmi fid-dimensjoni soċjali ta' dan il-qafas tal-governanza ekonomika huma dawn il-ġestjoni tal-kriżi iffukat sissa fuq il-konvalidazzjoni fiskali u fuq l-aspetti makroekonomiċi. L-istrument prinċipali hawnhekk l-austerità, imma jekk inħarsu lejn il-konsegwenzi soċjali, naħseb li għandna insibu odot oħrajn sabiex naslu għal tkabbir u nindirizzaw il-kriżi fejn ikun hemm xogħlijiet diċenti fil-qalba fil irridu nifokaw fuq il-mainstreaming tal-kriterji soċjali fil-politiki kollha Ewropeja, Ewropej, speċjalment fil-qafas tas semestru Ewropew. Kwalunkwe politika ekonomika fuq livell Ewropew u nazzjonali għandha tieħu konsiderazzjoni il- konsegwenzi soċjali tal-implementazzjoni tagħha u għandha tiffoka fuq l-impjiegi u l-kohezjoni soċjali. Is-sostenibilità soċjali għandha jkollha rwol kruċjali fil-gvernijiet fl-Unjoni Ewropea. Fil-prattika dak li għandna bżonn u li insibu bilan ġdid bil-għajnuna ta' ministri għal politika soċjali u bilanġ bejn il-gvernijiet fil dan l-Unjoni Ewropeja. Irridu naslu għal kooperazzjoni aħjar u sinerġija ikbar, partikolarment bejn il-Kunsil EPSCO u il-politika soċjali. Kif ukoll il-Kunsil ECOFIN. Irridu niskuraw ukoll li jkun hemm parteċipazzjoni xirqa tal-imsieħba soċjali f'dawn il-proċeduri kollha. Kif ukoll il-parteċipazzjoni attiva rwol tal-Parlamenti Ewropew tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Parlament Ewropew. Jekk kwalunkwe politika li trid tkun ġusta soċjalment u sost ekonomikament sostenibbli trid tidrizza l problemi b'mod ċira u tiżgura li jkun hemm bilanċ bejn dawn iż-żewġ aspetti l-aspett soċjali u dak ekonomiku. Għal pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali rrid ngħid illi sa ċertu punt il-leġizlazzjoni diġa teżisti li tippromuovi drittijiet soċjali u ta' xogħol, però mhix implementata jew mhix mifruxa biżejjed irridu noħolqu proċedura ta' konverġenza il-fuq kemm fih dan l-istati membri u kif ukoll fil-komunitajiet. Din għandha tiffoka fuq il-ħolqien ta' xogħlijiet stabbli u diċenti fuq il-protezzjoni u l-promozzjoni ta' servizzi soċjali pubbliċi, il-protezzjoni tal-drittijiet soċjali u tal-ġustizzja soċjali. Dan il-pilastru għandu juhu konsiderazzjoni e kondizjonijiet li qed jinbidlu fih dan il-komunitajiet tal-Ewropa u fil-dinja tax-xogħol għandha dal-pilastru għandu jintuża bħala indikatur sabiex itejjeb il-kważjoni soċjali u l-ġustizzja. Il-pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali għandu jippromuovi jippromovi u jikkomplementa kull sforz sabiex nipproteġu il-ħaddima fiħdan l-Unjoni Ewropea. Jekk le, ma ma jkunx għamel ir-rwol tiegħu. L-imsieba soċjali u l-organizzazzjonijiet ta' ċittadini għandhom ikollhom rwol ċentrali f'kull stadju ta' dan il-proċess sa mill-bidu tal-konsultazzjonijiet sal-aħħar fażi tal-implementazzjoni kif ukoll fil-monitoraġġ u l-evalwazzjoni. Irrid nagħmel referenza speċifika għal kwistjoni tal tejmiet kollettivi dwar il-pagi u l-importanza ta' dan, mhux biss għax dinja kwistjoni li qed niddiskutu llum. Il-koll aħna konxi mill diffikultajiet li faċċajna fl-Europa fl-aħħar seklu u l-isforzi sabiex naslu għal ftejjim u negozjati kollettivi. Aħna il-ħakna dan id-dritt fl-Europa huwa fundamental u ħadni bħala żgur, però illum madux jotta l-istati membri kollha. Memx ugwaljanza m'hemmx sitwazzjoni indaqs bejn kulħadd fl-Unjoni. In-negozjati kollettivi ġa projbit fil-pajis tiegħi u ġi projbit għall-aħħar snin issa il-gvern qed jerġa' jipprova jintroduċi dan, però ma setax għax kien hemm reżistenza minnaħa tal-istituzzjonijiet il-ftejmiet kollettivi huma wieħed mill- impenji li ħadd il-gvern Grek. U qed nippruvaw nilqu fil-xhur li ġejjin. Aħna nafu illi l-abolizzjoni tal-negozjati u dritti u ftejmiet kollettivi Jiksu drittijiet tal-ħaddiema irridu nippruvaw nilħu dispożizzjoni unika pan ewropeja fuq il-negozjati u il-ftejimiet kollettivi dwar il-pagi. L-Istat għandu jidħol meta jkun neċessarju sabiex jappoġġa l-ħaddiema ma jista' jkun hemm l-ebda pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali meta jkun hemm dawn in-nuqqasijiet jew inkella jkun hemm il-possibilità illi xi stati membri joħorġu minn din proposta. Il-Pilastru Ewropew ta' Drittijiet Soċjali skont il-Kummissjoni għandu jkun ibbażat fuq żewġ assi. L-ewwel l-aġġornament u li nimlew il-vojt fil-leġiżlazzjoni kurrenti sabiex nieħdu konsiderazzjoni l-ambjent tax xogħol ta' bħalissa niżguraw illi modelli ta' xogħol ġodda iżommu bilanċ ġust fir-relazzjoni bejn min ħaddem u l ħaddim Bħala parlamenti nazzjonali fil-Parlament Ewropew ma nistgħux nadottaw pożizzjoni imbeda. Aħna nafu li l ħaddim huwa l-aktar dajja hawnhekk u kwalunkwe politika li trid tkun ġusta trid tkun favur il-ħaddiem. Irridu nistabilixxu sistemi ta' benchmarking, speċjalment fejn titħol in-nozzjoni ta' flessi sigurtà. Għandna bżonnhom u għandhom ikunu bazati fuq l-aħjar prasim l-istati membri. Bħala parlamenti irridu najdu li f'dan il-qasam aħna nappoġġjaw bisħieħ in-nozzjoni ta' xogħlijiet siguri u stabbli. U li f'kull stadju ta' din il-proġettura ikun hemm rwol kruċjali minna ta' trade unions u l-assoċjazzjonijiet tal-ħaddiema ibbażata fuq kwalunkwe sistema ta' valwazzjoni trid tkun ibbażata fuq il-koeżjoni soċjali u trid tevita id dambik soċjali. Irrid ikun hemm ukoll konverġenza fil-suq tax-xogħol u fil-protezzjoni tal-ħaddiema. Fl-istabiliment tal-benchmarking soċjali nistgħu nużaw indikaturi tal-qad, per eżempju il-livell ta' edukazzjoni, id-disponibilità ta' childcare u il-livelli ta' sassazzjoni fuq il-xogħol għax ġie provat li dan huwa dawn huma relatati ma' livell ta' nies fix-xogħol. Kull inizjattiva trid tkun konġunta mal il-partijiet interessanti politiċi u mar-reprezentanti tal-ħaddiema. Din hija kwistjoni illi ġi diskussa fil-Kumitat ta' impjiegi tal-Parlament Ewropew. U aħna naqblu mal-pożizzjoni kurrenti illi il-proposti illi tres u sabiex niżviluppaw pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali jidru li sejrin fid-direzzjoni tajba. Però il-konsegwenzi illi ħarġu irridu jkunu studjati se jkun hemm tibdil fir-relazzjonijiet tax-xogħol fil-politiki li għandna bħalissa naraw illi naraw il-politiki restrittivi li kien hemm sissa u, u il-riżultati dawn huma opposti għal proposti illi ġew imresqa mill-Kummissjoni. Dawn il-proposti se jkunu ta' benefiċċju jekk jiżguraw il-dritt għas saħħa edukazzjoni, xogħol u dar għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nżid illi rridu nagħtu importanza partikolari għal anijiet illi jappoġġaw żgħażagħ tfal ommijiet li jaħdmu u l-anzjani dawn għandhom jiġu implementati, ma rridux biss indikaturi u analizi dawn ikunu effettivi l-aktar fi żminijiet ta' kriżi. Id-drittijiet soċjali huma universali joddu għal kulħadd ma jista' jkun hemm l-ebda pilastru fuq id-drittijiet soċjali jekk ma jkunx jgħod għal kulħadd. għal daw kollha li jgħixu fl-Unjoni Ewropea tkun xi tkun in-nazzjonalità, l-oriġni, il- l-orientazzjoni sessuali u il-fidi. Grazzi tal-attenzjoni u nisab herqan għal diskussjoni nispera li madom ċizzejiet. Fint għank Nikolaus. Grazie, Nikolaus. Aħna meta nistidnu il-kellima dejjem najdulom kemm suppost jitkellmu, però naħseb li dak li inti għad kien interessanti ħafna u tagħna bażi għal diskussjoni tagħna. U meta naħsbu hekk nistaw najdu li ma kienieċ prezentazzjoni twila. Għanna 12 il-talba ta' intervenzjoni u nistaw nikkonfermaw li nitkellmu għal żewġ minuti kif għadna. L-ewwel persun huwa mill-Parlament tal-Latvija. It-tisħiħ ta' dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja hija ħaġa li diskutinija fil-Parlament eh, tal-Latvija ħafna drabi. U nixtieq ngħid illi fl-implementazzjoni tal-programm ta' riforma tal-Latvija aħna adottajna approċ bilanċat mhux biss fuq it-kabbir ekonomiku anke fuq l-iżvilupp soċjali. U dana wasal għal mekanizmi ta' governanza fil-Latvja u fl-istess ħin niżguraw skambju iktar wiesa ta' opinjonijiet u bazati fuq, fuq, fuq il-fat li nivitaw l-esklużjoni soċjali. Il fuq il kunsilli ta' kompetitività ħna nħossuna xettiċi. Naturalment nistaw natu il-kontribuzzjoni tagħna, però rridu niftakru li fil-impigi u politika soċjali diġà hemm mekkaniżmi Anki l-iskemi ta' salari huma kompetenza tal-Istati membri. U dana jirrifletti il-pożizzjoni ta' kull pajjiż. U hemm differenza minn pajjiż u ieħor. Għal ħafna snin aħna għandna konsil ta' kooperazzjoni bitlet partiti. U aħna niprovaw nipromovu l kooperazzjoni mill-partijiet soċjali dan għan niprofaw ħna nsibu soluzzjonijiet għal svilupp soċjali u niprofaw nimplementaw programmi strategiċi fuq kwistjonijiet soċjali u ekonomiċi biex nizguraw l-istabilità soċjali. U anki biex insaħħu l-korresponsabilità mill-naħa tal-msieħba soċjali. U dan il-Kunsill ukoll jagħmel revizjoni tal-CSRs tal-Komissjoni. Ta Grazzi. Grazzi. Svetlana Angelov Mil bulgarija Grazie, Presidente. Signori il-gvern tagħna jaħseb illi id-dialogu attiv mal insihba soċjali u mal-NGOs huma importanti ħafna għal kooperazzjoni effettiva. U bekk aħna nkunu nistgħu niksbu l-konsens tal-poplu. Il-pożizzjoni tal-gvern tagħna fuq il-semestru Ewropew huwa biex nizguraw kooperazzjoni mal-Partit Soċjali. U se jkun mod biex dawn il-Partit Soċjali kun jistgħu kontribwixxu għal programm ta' riforma nazzjonali. Is-salari huma determinati jiġu determinati bil-liġi fil-Bulgarija. U fil-prassi fil-Bulgarija dan ifisser illi il-kwistjonijiet li rigwardaw l-standard lejxin tal-lejxin huma eh, riflessi f'dan u fl-istess ħin irrispettaw anki l-standards kollha Ewropej. Il-salari jiġu deċiżi bħala riżultat ta' negozjazzjoni kollettiva. U namlu kull ma nistaw biex nizguraw li l-kondizjonijiet ikunu hemm biex nkunu nistaw aħna nizguraw il-benestri tal-popolazzjonijiet tal-popolazzjoni. U dan ifisser li aħna dejjem nisimaw l-opinjoni tal-imsieħba soċjali huwa importanti ħafna dan biex inkunu nistaw niksbu ekonomija kompetittiva. Aħna dejjem namlu monitoraċ u aġġustament ta' salari u niprofaw nkunu flessibli kemm jista' jkun u b'dan il-mod aħna nkunu nistaw nipromovu l-intraprenditorija fil-Bulgarija. Skont il-liġi tagħna ma nistawx na naplikaw diskriminazzjoni għabbażi ta' reliġjoni jew sess jew kulħadd għandu jirċevi l-istess salarju u dan huwa prinċipju li għandu jiġi rispettat eh, mal bil-kumpaniji kollha għandna soċjetà tolleranti u m'hemmx differenzi fil-benefiċċji soċjali. Grazzi. Thomas Mann, membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi, President. Juncker beda il-mandat tiegħu b'mod importanti u qal li l-Unjoni Ewropea għandu jkollha aspett soċjali U dinja din narawa aħna bajnejna għamel ħafna tentativi però mhux dejjem kien possibbli qed naraw li ħafna ċittadini qed jiġu radikalizzati. Hemm xi ħut li qegħdin jersqu lejn il-lemin fil-politika, però irridu nħarsu lejn fatti, il-pjan tal-efsi u wieħed li jizgura li għandu jkun elementi li jirrappreżentaw il-valur miżjud u għanna naslu għall-implementazzjoni tal-iskema ta' garanzija zaza di maġiċ implementata kull-imkien l-ideja hija li kun hemm poċ għazzaza. U l-messaġġ lejn iż-żaza huwa li aħna maħniex se nħalluhom waħedhom. Ma jistawx jaraw in-nies illi dan huwa valur miżjud eċċellenti u għandi mistoqsija għalik għal Sur Manias, Manios. Jina konta teni u tkellimna mek eh, fuq id-diffikultajiet li hemm fil-Greċja. Però l-problema huwa illi meta nitkellmu fuq it-tfaddil, il-nies jitkellmu fuq l-austerità, però dawn il-miżuri aħna għanna bżonnhom biex u l-investimenti għax bekk jista' jkollna l-aħjar kondizzjonijiet jina naqbel ma nix nitkelmu bis fuq miżuri fiskali u fuq kwistjoniet ta' budget. Il-mistoqsija di mhuwiex neċessarju li nitkelmu fuq riforma ta' sistema ta' pensjoni aħna dana mhux qed nagħmluh biex na, naplikaw pressjoni fuq il-Greċja ma rridu nifmu kemm huwa importanti li jkollna pensjoni illi jagħti perspettiva futura. Grazie. Evangelos Basiakos, mill-Greċa, mil Parlament Grik. Grazie. Grazie tal-opportunità li nitkellmu aħna smajna is-Sur Manjos. U jina wkoll nishtiq nixbet l-attenzjoni ta'kom fuq il-problemi illi l-Greċa għanda qoddimna f'din il-krizi enormi il-ġenerazzjoni ta' zaza specialment huma affettwati ħafna u din hija situazzjoni verament spjaċevoli. Aħna għandna miljun u nofs ta' għat il-26%. U il-mod partikolari huma zaza Eh, li huma affettwati u dawn huma eh, settur kruċjali għall iżvilupp ta' pajjiż. Il-Greċja issa qed tiġi konsiderata bħala pajjiż fuq quddiem mad-dinja kollha meta nikkonsidraw il-qatt fost iż-żgħażagħ. U dan mħabba l-kriżi ekonomika u anki mħabba l-kriżi ta' rifuġati li qiegħda fetwa l-Greċja u l-frontieri. U ħala riżultat hemm kriżi soċjali akuta, nuqqas ta' ottimizmu, em, disperazzjoni minnaħa ta' setturi gbar tal-popolazzjoni griega. U dana anki qed iwassal għal pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea. Aħna qed nippruvaw nifukaw fuq il-ħolqien ta' suq ta' xogħol sostenibbli għażażaħ billi nagħmlu taħriġ u biex u billi natu pariri u appoċ għal zazah fuq kif jistaw e, ifittxu xogħol u jagħmlu karriera. E, il-fondi ġejjin mill-Unjoni Ewropea u biex l-Greċja tużom dawn il-fondi adottajna ċerti miżuri biex namlu appoġġ tal-impigi u tal-auto-impigi u biex natu t-taħriġ għal dawn iż-żaza. Aħna qegħdin nadottaw anki l leġizlazzjoni biex ninkludu anki l miniħaddem ħalli jimpiega l iżazah u biex ikompli jagħti taħriġ l iżazah u jagħti inċentivi u biex fl-istess ħin iħeġġeġ id-dialogu soċjali. Minkejja l-isforzi, però, ma rajniex riżultati kbar. Hemm bżonn inżidu il- attività tagħna. L-Unjoni Ewropea ukoll trid tappoġġa l-Istati membri b'mod iktar effettiv meta nikkonsideraw din is-sitwazzjoni li qed taffetwa iż-żgħażagħ b'mod partikolari. Kif diġà għadd. Għandna bżonn ta' koeżjoni soċjali, però għandna bżonn anki ta' solidarjetà. Għax solidarjetà, mingħajr solidarjetà għal pajjiżi bħal Greċja ma jistawx jis sopravvivu. Grazie nishtiq infakarkom illi għanna nitkelmu għal mux iktar minn zewċ minuti. Il-kollega mill-Portugal. Grazzi, President. Analizi serja ta' riformi strutturali turi li il-modell soċjali Ewropew kien qed jisogra jitlef il-kredibilità għax kienu qegħdin jisiru dejjem iktar sinjuri l-pajjiżi ġa sinjuri. Hemm degradazzjoni tal-ħajja tal-Portu tal-ħaddiema Portugiżi. Il-qat zdiet, il-ħakna 18 fil-mija u fil-popolazzjoni l-iktar attiva, ġifiri fil-nis adulti, il-ħakna eh, perċentuali għolja u koll Un Umbatem faqar kbir li għeti jaffetwa 400.000. Eh, hemm il-qat ta' zaza, il-qat fost iż-żaza huwa ta' 35%. Għal daqstant il-ħolqien ta' impiegi ta' kwalità għandha tkun priorità ewlenija tal program għal-2016. Il-impigi prekari għandhom jiġu rkuprati f'ħafna stati membri fejn hemm diġà programmi ta' ġustament ta' zaza. Hemm ġenerazzjonijiet li kienu preparati għal da u hemm anki impatt negattiv fuq il-sistemi soċjali, fuq il sistema tal- pensjoni fuq sistema tas saħħa u bekk il-pajjiżi dim qed ikunu iktar foqra. U riformi strutturali ma jistawx ikunu inklużivi minn ma jkun hemm koinvolġiment tal-partijiet soċjali. Naħseb illi irridu namlu intervenzjoni nazjonali biex ikunem kondizjoniet ta' tħaddim fil-Portugal mill-investimenti mhumiex biżejjed u hemm livelli anki ta' faqar illi fċerti iblit intlaħqu livelli li ma nistawx Mm, naċċettaw kif nistgħu nitkellmu fuq AAA f'dan il-każ. Grazzi. Laura Aġea, membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Nishti najt illi jekk il l immagini soċjali tal-Europa u għadak li huwa prezentat mill-President eh, Juncker jekk dini għal-immaġni tal-Europa aħna nishtiqu illi dan il-mandat jispiċċa kemm jista' jkun malajr għax fil-fatt il-Komissjoni attuali hija l-bot ħafna mill kondizzjonijiet u bżonnijiet soċjali li bħalissa eh, nistgħu naraw fl-Ewropa. U dana nistgħu naraw anki mill-eżempju tal-Greċa għax emmek nistaw naraw kif il-riformi strutturali illi ġew implementati bl-austerità ħattew sistema soċjali kellhom impatt negattiv fuq iċ-ċittadini biss u mhux fejn kien hemm bżonn u ħalqu emerġenza soċjali u m'għandhom l-ebda kollegament, ma l-ebda konnessjoni mal-pajjiż. Mela ejja ma nitkellmux fuq dawn it-triple A soċjali, eja nibdew u niprofaw natu risposti effettivi u niftakru anki l-paragoni li għamel President Juncker meta tkellem fuq il-Greċa u għali li isu aeroplan li qed jinħaraq u riformi strutturali u fl-opinjoni tiegħu l-uniku strument possibbli biex nejnu dan il-pajjiż li xnejnu Greċa. Hemm emerġenzi gravi ħafna li rridu nafaċċaw b'umanità u b'risposti konkreti. Barra minn hekk inkunu qegħdin namlu klim fieraħ li qed iwassal sempliċement għal faqar u ġuħ. Grazzi ħafna. Filip Kolderi. Merci, monsieur le... Franza. Grazie, Sir President. L-Unjoni Ekonomika Monetarja ma naħsebx li tista' taħdem eh, fuq se eh, waħda ġifieri eh, il monita Nafu li l-euro għandet minn kriżi fl-2015 u din waħda mill-kriżijiet li hemm jistennewna u li ħajkomplu jżidu ma l-iskwilibri fuq l-aspetti fiskali, soċjali u ta' salarju. Nista' nibqa' dej, naħseb li eh, konverġenza hija importanti, ja, bżonn illum il-ġurnata, partikolarment eh, meta nitkellmu dwar il-konverġenza fis salari. Naħseb li eh, illum il-ġurnata għanna il-riskju li forsi s-salari jistaw jisiru kriterju ta' kompetitivita' U jekk irridu nwaqfu dan allura naħseb irridu tassew eh, naraw li jkun hemm ħidma ta' konverġenza ċertament li l-indikaturi soċjali eh, suġġeriti eh, implementati mill-Kummissjoni huma l-ewwel pass imma nasbu li rridu nidħlu ferm iktar fid li għaliex is-salarju fundamentali kif ħajjiġi prezentat mill-Kummissjoni Daqta biex ikun hemm dan is-salarju minimu stabilit f'kull sati membru. Naraw li dan jkun eh, inklus ukoll fis-semestru Ewropew għaliex nafu li jsiru rekomandazzjonijiet fuq bosta affarijiet oħra. U allura naħseb li l-istess għandu jsir fuq eh, l-istess fuq eh, politiċi salarjali eh, biex nevitaw id-dumping soċjali. Rridu naraw ukoll imma li dan eh, jakkumpanja ruħu eh, politika serja li tindirizza din il-kwistjoni tas salari. Importanti li jkun ukoll ħidma Ewropea fejn l-imsaħba soċjali jkunu involuti fi dialogu mal istituzzjonijiet dialogu li jmur f'direzzjoni eh, lejn politika makroekonomika eh, u ta' salarji deċenti eh, fuq livell Ewropew. Jien għandi żewġ talbiet oħrajn barra dawk li kelli qabel. Senala issa l-lista ta' kellima u se jkonna nizguraw illi tirrispettaw iż-żewġ minuti. Rita Miller mill-Parlament Finlandis. Żewġ minuti jekk jorbok. Grazie. Ja tasa-arvoisesti sekä sosiaalisesta että... Grazie Afna, non saperei rridu nejdu eh, li mill punt di vista soċjali u ekonomiku eh, e rrid kun hemm eh, bilanċ. Imma sfortunatament dak li naqgħu demajnejna huwa elementi li ħafna drabi ninsewħ ma nafu li ah, l-qat jaffetwa partikolarment l-żazax din hija waħda mill-ikbar problemi eh, soċjetali importanti l il-ġurnata. Fil-fatt eh, dan imur kontra l-iżvilupp eh, u jwassal għall-esklużjoni soċjali li ċertament twassal l-iktar spejjeż għal isat il-gvernijiet fl-Ewropa li nsabu fija postom għal sfidi l-immigrazzjoni, dawk kollha u koll li qed jitolbu l-azil, għanna għanna iktar u iktar nies fuq suq ta' xogħol eh, li qed jaslu eh, hemm ukoll iktar nies irridu nintegraw hawnhekk partikolarment qed eh, nitkellem fuq dawk li qed jitolbu x-xogħol u l-migranti imma nasib ma rridux nisaw din is-sitwazzjoni biex noħolqu Ewropa li taħdem b'żewġ veloċitajiet, ġeveri li konna soqta xogħol għal-migranti kif ukoll għal dawk li torbu l-azili li tħallsu nqas minn oħrajn. Naħseb din hija xi ħaġa negattiva importanti nintervjenu eh, trade unions li rridu nifmu li qegħdin f'sitwazzjoni ta' djufija, li hemm reformi strutturali, eh, li qed isiru, eh, però li rridu nżommu f'moħħna huwa mudell Ewropew eh, li rridu eh, niddefendu. L-imprizi u trade unions rridu rridu tnejn jaraw drittijiet tagħhom imħarsa maħna rridu naraw li salarji ikunu mħarsa. Grazzi. Grazzi. Danuta Jera Srotka, Parlament Europeo. Grazzi, President. Naqbel ma' Engel. li qal illi kwestjonijiet soċjali għandhom għandna niffokaw fuqhom, għandhom ikunu ċentrali fil-proġett Ewropew. U għalhekk irridu imbidlu l-politika tagħna jekk irridu u politika soċjali fl-Ewropa, irridu naġġornawha biex inkunu nistgħu biex tkun sta titkellem ma' tibdil li diġa jeżisti. Is-Sur Handel, President, għal li leġizlazzjoni e, u anki dik partikolari tal-Istati membri fija espressjonijiet u definizjonijiet fejn fejn l-interpretazzjoni miex ċara u ċerti espressjonijiet, per eżempju, mumiċari il-social dumping, per eżempju, anki il impiegi prekari, dawn huma termini li jistaw jiġu interpretati b'mod wisa ħafna jew interpretati żejjed. Jiena x'qed nitlob, qed nitlob illi biex inkun nistgħu niftemu bejnietna u biex ikonna l-istess interpretazzjoni tkun ħaġa tajba illi nevitaw dan in-nuqqas ta' ċarezza specialment meta inkunu edin namlu liġijiet tal-ċittadini li rridu implementawhom il-liġijiet għal dastant għandu jkun ċar bl-istess mod fl-istati membri kollha. Nishtejn inħeġġeġ il kulħadd anki illi imħabba dawn il-bidliet irridu bidlu il definizzjonijiet li diġà jeżistu importanti illi nżidu l-impigi fl-Ewropa. U ħafna drabi il kwestjonijiet illi jirrigwardaw iż-żida fl-impigi aħna najdulhom il-ġdida kontra l-qatt, imma fil-fatt kif nistaw napoġaw il dawk il-persuni illi mandomx impik il-problema tal-ġlida kontra l-qat nistaw nirsolvuh eh, billi nesprimu ruħna b'mod differenti u najdu għan iġildu biex noħolqu iktar impigi. U bekk inkunu għedin nbidlu filosofija. Għax bekk inkunu għedin nejnu anki l-intraprizi biex ikun jistaw jħolqu iktar impigi biex biex ikollhom iktar xogħol. U anki t-taħriġ matul il-ħajja inħarsu lejn iż-żaża eh, eh, u u insejħu u najdullom taħriġ matur il-ħajja le, ma ridux najdullom hekk, ridu najdullom eh, preparazzjoni għal xogħol li huwa ħafna iktar effiċenti bħala espressjoni. Grazie. Issa il-delegat Sloven Grazie President. Salve, kulħadd. L-Unjoni Ewropea ma kienx lesta għal reċessjoni ekonomika attwali ta' din l-iskala. U dan għalfejt najdu. Għalix il kondizjoniet soċjali fl-Europa kolla marru għallar. L-Unjoni Ewropea kif narajien, hija integrazzjoni ta' popli b'drittijiet ugwali, sentiment ta' drittijiet soċjali għal kulħadd. L-Unjoni Ewropea għandha tiġi mibnija fuq id-drittijiet soċjali, għax inkella mhux se jkollna Unjoni Ewropea. Ma tkunx Unjoni. Din it-AAA hija politika tajba bħala approċ. Pero jiena nishtiq illi tiġi implementata biktar ambizjoni. L-Unjoni Ewropea tista' tkun ġusta soċjalment u jista' jkollha suċċess ekonomikament jekk id-drittijiet kollha soċjali jiġu rispettati. U nixtieq nagħlaq b'xi terminoloġija ekonomika. Jiena ġbajt bil-miżuri ekonomiċi, aħna għanna bizzejiet miżuri. Illi eh, kull ma qed jagħmlu qegħdin iwaslu għal situazzjoni armi li kienet qabel. Il-politika soċjali tinkludi anki dik ta' salari tal-familji. Imma il-politika ma tistax dejjem tnaqqas id-drittijiet tal-ħaddiema. Grazie. Garizime, kollegi. Aħna unek eh, għanna problema kbira u dimna. Minnaħa wahda kolla rridu li kunem Europa Soċjali tar għawija. Minna l-oħra nafu li jem differenza bejn il- politika soċjali fil-stati membri differenti għax fuq għax fuq livell ek ekonomiku ma jiġix trattat fuq dan il-livell. il-talbiet il-li għet jaslu mill-istituzzjonijiet Ewropej ħafna drabi kontradiċu l-idea tal-Europa soċjali. Hemm bżonn nitkellmu fuq kif aħna l-Europa soċjali nikkonċepuha u kif il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jistgħu jaħdmu flimkien jekk nippermettu illi il-gvernijiet jirrappreżentaw eh, politika differenti fil-Kunsill u jitolbu li l-Ewropa ma tindaħalx, allura ma nistgħux nimxu l-qoddim aħna għanna bżon ta' iktar solidarieta. U bekk biss, inkunu nistaw nizguraw li fl-Europa kollha il-ċittadini kunu jistaw joħorġu minn situazzjoni ta' faqar. Meta nitkellmu fuq il-għaniet tal-istrateġija tal-Lisbona, ġew imwarba dawn il- dawn l-għaniet palissa għedin jinkisru anki il-ftejmiet illi saru mal-partijiet soċjali hemm nis iktar illi nizlin fil-faqar. L-idea tal-AAA għadija tajba ħafna, però għanna bżon ta' miri kwantifikabli. U din hija ħaġa li rridu niddefinuha fl Grazzi. Adrian Soleman, Rumen, mill-Parlament Rumen. Grazzi, President. Kif għal Sur wara l-krizi, il-miżuri tal-austerità ma rsolvew il-problemi tagħna, anzi ġabu mal fil Fir-Rumanija aħna rajna xi ftit passi li tieħdu bħala ekonomija soċjali, però fl-2010 E, tniżlu s-salari bil-25% għal-pensjonijiet ġo ifriżati e, salarju minimu u koll u bqajna dejjem biktar problemi fl-2012 is-salari e, reġaw telaw ftit u l-pensjonijiet ġew indiċizzati, però mbagħad fl-2015 ir-Romanija irnexxiela tilħaq rata ta' tkabbir tal-4% u dana jfisser illi jekk wieħed jerġa' jaħseb l-approċċ għal poli għal politika fl-Unjoni Ewropea għal policies, wieħed ikun jista' verament jikseb it-kabir ekonomiku. Issa qed nitkellmu fuq dawn il-kunsilli tal-kompetitività. U rajna il-rapport tal-ħames presidenti u l-proposti li fih. Ma pratikament dana jirriżulta sempliciment kontroll ikbar fuq il-salari. Dan jider li huwa lan iktar importanti fil-kompetitività qed nitkellmu fuq il-monitoraġġ għal salari u mhumiex qed jittieħdu f'konsiderazzjoni il-fatturi nazzjonali u mux qed jagħtu definizzjoni ta' strateġija koherenti għal kompetitività għal daqstan taħna imħasbin fuq l-ispejjeż għal su ta' xogħol għal salari u l-fatt illi il-potenzjal ta' negozjar qed ikun dejjem inqas għal salari fil-suq ta' xogħol bejn il-Partit Soċjali. Riformi strutturali wkoll. Illi tkellimna fuqhom aħna nħossu li eh, dawn il-mużuri huma negativi. Ma nistawx nirsolvu il-problema tal-qat minnajr ma in zidu il-talba nazjonali, ma din se tikber biss meta ikonna eh, iktar seta ta' negozjar fil-attivitajiet kollha. Hemm pol policies nazjonali li qegħdin eh, joħolqu dejjem iktar gaps bejn profitti u salari u qed iżidu anki differenzi bejn eh, l-stat membru ieħor u anki l-nuqqasijiet ta' bilanċ anki fl-istess eh, stat membru. Irridu nsibu l-ħjar bilanċ bejn eh, riformi strutturali u l-kapital uman. Grazie. Grazie. is Alberto Montero mill-Parlament Spanjol, jekk joġbu. Alberto Montero, jek joġbu. Għan għan tajjeb li eh, kolħad, grazzi sur President. Sur President, ma nasibx nistaw nitkelmu dwar model soċjali għall-Europa, għanna suq għadini, Iva għanna eh, il-politika għalli jemjum ma nasibx li tassew għanna model soċjali Ewropew wieħed. Ma nasibx li nistgħu nsejsuru ħena fuq illużjoni jekk rridu nibnu dan il model soċjali Ewropew illi naħseb li huwa meħtieġ. Rridu naraw li dan eh, gawda minnu kull ċittadin Ewropew Issa jekk dan il-modell jeżistu, ejja ngħidu jeżisti eh, dak eh, il rana dal aħħar snin eh, huwa l-erozjoni tal-politika soċjali biex niġġeldu l-kriżi, provajna noħolqu differenzi bejn l-istati membri ma wkoll fiħdan l-istati membri infushom ħlaqna distakki eh, fl-Unjoni ma' u kol livell domestiku. Naħseb li eh, il palazzo Soċjali Ewropew jista' jimxel qudiem biss jek nedu konsiderazzjoni dak li eh, qed jiġri fis ta' tax-xogħol f'pajjiżi Spanja qed naraw impatt doppju li huwa tassew diffiċli biex insolvuh għandek impatt kwantitattiv l ewwel net għal iktar minn seba' snin kena rati ta' għat li għabżu 20% iktar. ċertu punti kien il-qat kien ola minn dak fil-Greċja u kultant inqas eh, vera forsi il-GDP eh, kien naqra aħjar, mbagħad qatt fost iż-żgħażagħ ta' 45%, hemm politika ta' xogħol li jżid is-sijat ta' xogħol, ġifieri ma nistax nifhem jien eh, fejn eh, mixin, mbagħad eh, għandna wkoll l-aspett kwalitattiv eh, għanna nqas nies li kapaċi jaslu sal-aħħar tax-xar, bis-salarju, żieda fis-sijat tax-xogħol, dan eh, dawn ir-realtajiet eh, kollha soċjali u eh, l-aġġustamenti makroekonomiċi kollha li kienu nagħmlu irridu naħdhom in konsiderazzjoni. Ma nistgħux nitkellmu fuq modell soċjali waħdini u ninsew dan kollu. Grazzi issa. Smajna ħafna Iva, rridu, rridu uh, u għanna. U the u mast bl-Inglis. Uh, dan huwa lengwaġġ tal-politika, tal-politiċi. Uh, ħafna paroli, imma fl-aħħar mill-aħħar xejn ma ħareġna mill-isqa. Naseb rridu naslu għal soluzzjonijiet, għal qatfost fost iż żazax imma x'qed jiġri fil-prattika l-istati membri kollha m'għandhomx iċ-ċans li implementaw dawn il-programmi għal ħames snin issa il-Greċja kienet taħt program ta' austerita u il-gvern ta' pajjiżi il-gvern Grek fil-fatt kien kien fi problemi naraw eh, sfruttament eh, tal ħaddima forum ta' ta' xogħol ta' sfruttament, ma nafx jena, jekk noqogħdu noħorġu eh, politika wara l-oħra mbagħad ma niksbu xejn. Xkun qed niksbu hemm il-kwistjoni ta' dumping soċjali, m'hemmx eh, ftejmet kollettivi iktar eh, ma nafx, eh, se eh, inti kifet kifet stejn inta ma għamiltu għediet mill-gvern ta'kom un bat nsejtu ma wara li ġejtu eletti mill-bidwi sa laqwa xjentist kolla mill-quta ħażin laqwa mħuħ ħallew ħallew pajizna biex imorru jaħdmu band oħra. Kif tista, kif tista bit-taxxa kollha li hemm u bil-qatu li tippermettilhom jibqgħu hemmhekk. Inti Iva, semmejt il-fondi ta' pensjoni. Naħseb jiena il-verità hija li l-approċċ ta' austerità tal-aħħar snin ma ħademx imma hemm pajjiżi oħra bħal Ġermanja illi qed jippruvaw ikomplu eh, jitfgħu l-melħ fuq il-ferita u nkomplu għaddejjin b'din il-politika ħażina. Issa. Kelima, senjura Sander Iva Vera, konxi hawnhekk li eh, hemm eh, f'ċertu pajjiżi f'ħafna fil-fatt eh, madwar l-Ewropa li eh, għandhom ċittadini l tibatu mill prekarjetà u mill-qad. Jiena wkoll nixtieq nisħaq fuq il-bżonn li nagħtu dimensjoni iktar soċjali l-Ewropa tagħna li tant nisimgħu dwar. Għandan il-għan, Sir President, nixtieq nisħaq fuq żewġ punti. L-ewwel fuq il-ħtieġa li jien akkordanaw rwieħna ħjar bejn l membri u fuq livell Ewropew eh, il-kollega. Nidra semma eh, dan eh, aħna għandna numru ta' għodda fuq livell Ewropew biex niġġieldu kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ, kontra l qatt fit-tul imma wkoll biex niprivileġġaw il-mobilità madwar l-Ewropa u nasib fl-axar mill-axar mistoqsija li nħoss li għandi saqsi hija li iva, l-Ewropa għandha responsabilità tagħha ma dawn kif qed jiġu implementati eh, fit-28 stat membru eh, fil-fatt eh, huma implementati kif jiġu segwiti rakkomandazzjonijiet speċifiċi u x'inhu huma riformi li qed jiġu implementati fl-Istati membru. Naħseb dawn huma kollha mistoqsijiet li rridu tweġiba lihom. It-tieni punt li xtaqt nisħa u li ma rridux nopponu l-pilastru soċjali eh, għal-pilastru ekonomiku. It-tnejn huma importanti eh, l-ekonomiku soċjali. Eh. Naħseb li soċjali rrit serraħ fuq l-ekonomiku fil-fema tiegħi hekk qed nitkellem dwar kif nistgħu ngħinu lill-imprizi biex joħolqu xogħol kif nistgħu noħolqu r-rieda fost in-nies li ikunu imprendituri. Ġifieri għanna politika nazzjonali u Ewropew illi jridu jikkomplementaw irwieħhom. Kif ukoll politika soċjali li tikkomplementa politika tal imprenditorijat Jekk biss nistgħu noħolqu ehm, ix-xogħol u l ġid u kif nistgħu eh, naraw li ċittadini tassew eh, jisieħbu f'din il-politika Ewropew li nixtiequ. Grazzi ħafna. Issa nixtieq naddi il-kelma l żewċ kellima fuq il-panel, ħantijom għom minuti minutu nofs il wihet biex ikun jistgħu jirbu għal xi punti li tqajmu. Grazzi, Sur President. ħafna soġġetti eh, illi naħseb fuqhom naqblu. Mux bis fuq eh, aspetti ekonomiċi, ċifiri eh, illi huwa importanti eh, li kon ekonomija soda ma wkoll li dan jimxi pari passu ma l-ekonomija soċjali. Eh. Naseb eh, importanti li fejn mhux qed isir biżejjed intejbu sitwazzjoni. U rrid ngħid li wkoll f'suq bi standards differenti bżewċ miżuri biex nejtek u ma dawk li għandhom eh, l-inqas mezzi li eh, ħajdelfu l-iktar. Naħseb li l-aspet soċjali tal-Unjoni Ewropea seta diġa jisir realtà permezz tal- tal-karta tal-1900 89, eh, ġifiri eh, il-karta ta' ġittijiet fundamentali tal ħadima ġifiri, karta li tmur l-ura għal-qabel it-trattat ta' Maastricht, imma insomma, naħseb eh, ftit jekk mhux xejn implementajna minn din il-karta. Kien hemm proċess illi ġemnidi, imma naħseb illi kienet kien proċess li ta' aktar importanza l-aspetti ekonomiċi u budgetari. Issa naħseb li rridu ngħidu u li kien hemm aspetti pozittivi ma hemm oħrajn illi għadna rridu nieħdu u li huma dawk illi fl-aħħar mill-aħħar ħaj permettuna illi inserħu moħħi ċittadini tagħna. Per eżempju, il-garanzija ta' zazax, eh, din hija xi ħaġa tajba, imma irridu allura naraw li fuq medda medja fuq medda twila ta' żmien dawn l-affarijiet nimplementaw mela li eh, affarijiet bħal talim u l-edukazzjoni illi il-ħajnuna tassew biex niksbu dan kollu. Mbagħad hemm il-fatt li l-impriża ma tantx u uh, xogħol, però jista' jkun li hawnhekk għandna nuqqas ta' fiduċja, ġifieri rridu nisħu fuq dialogu soċjali. Irridu inħallu nagħtu anzi iż-żmien uh, u naraw illi l-atturi Ewropej jirstu iktar aċċent fuq eh, il-kwistjonijiet soċjali. Naħseb eh, dan ħajkollu mbagħad effett pożittiv fuq medda medja ta' żmien jew kellha twila. Ikolli eh, ngħid li dak il qalet is-sinjura ġefsi jeskaw xek illi qalet li rridu ngħaddu messaġġ ċar lill-istati membri kollha fuq il-miżuri eh, li l-Parlament eh, Ewropew eh, id deċida naqbel jena, iva, il-messagġ għandu jkun ċar u strutturat. Hawnhekk naqbel illi għatanna ħafna x'namlu għandna ħafna noqqasijiet u nemmen illi kemm aħna u kemm il-Kummissjoni jixtiequ Ewropa iktar soċjali eh, meta mqabbla ma fokus biss fuq eh, l-aspett ekonomiku. Naħseb eh, allura għandna proċess tajjeb li jgħat fis Grazzi Nikolas, fidejk, għandek 3 minuti. Tajab, eh, eh, grazzi ħafna tal-li tajtni eh, fit extra time. Għani, nishti nejt li jena ħanħalli din il-laqa unek u anki u ħanku prezenti għada maħa nitlaq b'nota iktar ottimista. Jena smajt minn kollegi, minn pajzi differenti, minn gruppi politiċi differenti, illi għajmu kustonijiet ta' sew seri. Pero dak illi ħalla impressjoni tant tajba fuq huwa illi tant nies minn tant pajjiżi raw illi l-esperiment Grek falla. U naħseb dan għandna nikdbuh bħala storja bħala lezzjoni fl-istorja tagħna. U allura dan dan naseb eh, jorbot ma dak li eh, għal il-kollega Man, eh, riformi fis-settur soċjali kienu kienu tal-waħx kien hemm kien hemm kollega għalli li ma qed nagħmlu xejn, mhux vera, il-fatt għalli li eh, s-sistema soċjali fil-Greċja għandna niddiskutuha eh, lura sa minn sa minn disajnijiet eh, mhux issa, imma l-fatt huwa li kien hemm fondi fondi tal-welfare li kienu tasaw differenti minn dawk li għandna hawnhekk kien hemm eh, miżuri differenti li applikaw skont is-settur li wieħed jaħdem fih. Ħarsu pereżempju lejn eh, l-Olympic Airways, lejn il-Banek, eh, lejn il-kumpaniji kbar li jistgħu jiġu li jistgħu jinbijaw hekk kif ġipu laħa, imma aħna konna nafu li dak il kien meħtieġ, mhux naqbdu nbijaw unġibu l-flus, le ridna reformi, ġejna kritikati li aħna firmajna ftehim fis-sajf. Pero aħna minna dan eh, biex ma nitilfux somom ikbar ta' flus. X'inhi situazzjoni issa qed nippruvaw naraw li ma jkunniex nies jirtiraw kmieni Irridu naraw illi ma nadottawx miżuri politiċi akkosta kollox, eh? għanna nies illi qed jirtiraw eh, ta' 50 sena, qed niprovaw illi l-età tal-irtirar intellawa. Issa, għanna żewġ alternattivi, eh, għanna mm, vojt fil-finanzjar x'namlu naqtaw il-pensjonijiet jew nkella noħolqu sistema ta' pagamenti differenti. U aħna morna t-tieni alternattiva dawn il-gruppi mis-soċjetà li kienu għat jilmentaw, ma kienux zbaljati, għale, kellom, kellom jibilaw sitt snin ta' memorandum. Jena, jena smajt mill-AMF, minn nies għolja fil-ġerarkija mm, li għanna naqsu il-pensjonijiet. Maħna xħan għamlu, ħan jihdu il-flus mill-bujiet tal-pensjonanti, diġa nafu eh, li daħlu ħafna nqas minn bujietom eh, mill-medja Ewropea, ġifiri eh, xħan għamlu. Fl-axar, mill-axar, jekk nħalsu, jekk nħalsu djun tagħna, sempliċement ħajkonna flus li jħorġu mill-ekonomija tagħna u dan xħaj għal xħaj wassal għal telf ta' xogħol. U allura li eventwalment s sistema ta' sikurta soċjali ħadd tlaqat għar. Ġifieri, meta nitkellmu dwar riforma, din hija kelma grega, ġifieri nafx tfisser aħna li qed nippruvaw nagħmlu huwa li mhux eh, nippruvaw eh, nitfgħu kollox eh, taħt taħt tapit ejva, għed jitkellem dwar il-kriżi Griega. Ma, min, min qed għallas l-ispejjeż għal din il-kriżi? l t tixtieq tassew kollha wiċċ soċjali, jekk iva, urej hija nkomplu b'din il-ġlieda li bdejn aħna bażikament 90 fil-mija ta' ċittadini eh, Griegi ħalsu eh, mod ta' barra minnaw eh, għal din il-krizi, għal 10 filmi għal-oħra, ftit li xejn ħalsu jek mux benefikaw. Allura, allura, ejja nkomplu sejrin kif sejrin li neħdu ħsieb il-maġġor parti tal- tal-Greċja. Hemm ħafna femmi differenti, hemm il-liberali, hemm ukoll hemm ukoll dawk tal-lemin xellugi, hemm dawk tal-lemin estrem, skużawni, però li rridu naraw li nkunu nafu naqra x'qed isir sanna ideoloġija xellugija. Imma naħseb illi eventualment nistgħu nispiċċaw b'sitwazzjoni fejn ikonna stati nazzjonali naħseb dan illi wassal għal żewġ gwerer dinija Pero, d-dinja xaħġa li rridu nevitaw li tirrepeti ruħa. Aħna qed niġġieldu eh, għal kawża differenti. Eh, il-forzi li għandhom eh, il-kapital irridu noqogħdu attenti u naħseb illi għandna niġġieldu l flimkien kontrihom. Grazzi. Naħseb eh, dan jala l-ewwel parti tal-laqam. Nixtieq tassew nirringrazzja lil George Engel eh, u l-Sir Manios, grazzi l kulħadd ukoll qasem eh, tiegħu fid-diskussjoni. Naħseb illi hekk kif iż-żewġ kelliema qed iħallu l-panel nista' narbat iż-żewġ idejat. Jiena naqbel mal-President tal-Kumitat li qal li għanna niddefinixxu il-kunċetti u nispjegaw x'infissru, x'ridu nfissru. Dan huwa settur fejn għanna figuri speċifiċi mill-OECD għanna aktar minn 125.000 persuna li jiexu taħt il-livell tal-faqar. Hemm ħafna raġunijiet għal dan u naħseb li fid-diskussjonijiet tagħna xi kultant aħna nħarsu f'direzzjoni waħda biss. Imma l-mistoqsi, il-kwistjoni tal-faqar mhix biss kwistjoni tal-, pajzi li affaċċew il-krizi li għaddejjin minn program pajjiżi oħra għanna 27% tan-nies li jiexu taħt il-faqar, taħt il-livell tal-faqar, skont il-figuru tal-OECD. Din hija xi ħaġa li naraw kullimkien u fir-żminijiet reċenti rajna ħafna tentattivi sabiex insalvaw l-ekonomija imma il-prezz ħalsuh in-nies. In-nies għalhekk jitilfu il-fiduċja u Jidbetu mhux biex mill-Unjoni Ewropea iżda mill-politika ġenerali u għar minn hekk mid-demokrazija. Irridu nieħdu konsiderazzjoni dan kollu fid-diskussjonijiet tagħna għal din ir-raġuni naħseb illi l-impjiegi u l-politika soċjali fuq livell Ewropej Ewropew għandhom għandna narawhom mhux biss bħala xi kwistjoni sekondarja. Iżda bħala pilastru għalihom. Mod kif niddefinixxu l-politiki Ewropej u għal din ir-raġuni huwa importanti għalina li ikollna diskussjonijiet mal-Kummissjoni u mal-Parlamenti Nazzjonali rridu nitkellmu dwar liema forma speċifika li standards soċjali se jieħdu memx għalfejn ikunu standards minimi u jibqaw hemmhekk, jridu jitalaw iktar il fuq. U naħseb li huwa ċar għal kulħadd illi mhux se nkunu nistgħu insalvaw l-ekonomija b'xi dispożizzjonijiet soċjali biss, irridu investiment pubbliku u privat. Għax b'dan il-mod nistgħu noħolqu impjiegi illi jistaw jiprovdu standard tal-ixin diċenti Mille ma jkunux jiddependu biss mill-gvernijiet jew mill-istat. Naħseb dan imur sew mal-pjan propost minn mill-President Juncker. Għandu jisir iktar sforz fuq livell nazzjonali hemm bżonn iktar investiment f'infrastruttura strateġika fil-riċerka, fl-iżvilupp, fil-innovazzjoni, dan kollu huwa tajjeb imma sabiex nilqu dan irridu sforzi Ewropej komuni u rridu niddiskutu dan fil paneli mis. Nina nilqa lil Brigitte van der Berg li hija l-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u l-Impjiegi tal-Kamra tar-Rappreżentanti fl-Olanda nil-qaħa u ekmana u nishti u kol nil-qa jaroslav Zavatil li huwa President tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali tal-Kamra tad-Deputat tar-Repubblika Ċeka. Nil-qakom it-tnejn jintom u naħseb settuna introduzzjoni l-ewwel il-nisa għalek tista' tibda brigiet. Grazzi ħafna. eżis Parlament Ewropew u parlamenti nazzjonali dan is-suġġett illum għal qalb il-Kamra ta' reżidenti tal-Olanda irrid nitkellem dwar l-isfidi li qed naffaċċjaw iż-żmien li qed ngħixu fih il-reġjuni u il- bliet u l-importanza ta' startups u l-opportunitajiet u s-sfidi ta' robotika nejxu f'dinja li qed inbidel u hemm ħafna sfidi l-ekonomija tal-Ewropa qed tinbidel. Qed immorru milli naffaċċew il-kriżi għalli nibnu bażi għall-impjiegi. L-diskussjoni tal-lum tisħaq dan, imma l-ewwel li rridu nindunaw illi s-soċjetà u s-suq tax-xogħol mhuwiex sigur bħalma kien qabel il-kriżi. Inbidel għalhekk irridu nibdu l-mod kif naħsbu kif nġibu aktar nies fix-xogħol. Dan huwa wieħed mill-miri tal-Istraġeġija Ewropea tal-2020. Hemm bżonn ta' bilanċ aħjar fil-suq tax-xogħol Ewropew sabiex il-provvista tilħaq id-domanda. Fl-Olanda il-faċilitajiet tal-edukazzjoni ħaddem u l-ħaddiema huma mħeġġa sabiex jaħdmu flimkien sabiex joħolqu programmi ta' edukazzjoni illi ħarġu l-istudenti għal suq tax-xogħol tal-futur. Il-forza tax-xogħol u studenti illi talmu ħiliet ta' intraprenditorja jagħmlu il-pajjiż attraenti għal nazzjonali għal kumpaniji multinazzjonali u startups sabiex intejbu l-opportunitajiet ta' zaza fis-suq ta' xogħol il-gvern Olandis iħeġġeġ lil l-organizzazzjonijiet fl-Olanda sabiex joħolqu xogħol għaż-żaza il-paga minima qed tipprovdu kol opportunitajiet għaż-żaza u sajilom it-triq sabiex jitħu fis-suq ta' xogħol smart cities u reġjuni li naħdmu fl-imkien huwa importanti għal ħolqien tax-xogħol. Aħna għandna ħafna bliet imma pajjiżna ma tantxu kbir. għanna xif xi żewġ tibliet u il-kumplament tal-pajjiż. Il-ħajja madwar il-bliet tista' tkun stimolata għall-iżvilupp u għax-xogħol. L-iżvilupp qiegħed fil-kombinazzjoni ta' faċilitajiet, pereżempju municipalitajiet illi jajnu sabiex id-ditti jisibu aħjar lokalitajiet jew inkella universitajiet li jinvestu f'innovazzjonijiet sabiex jedukaw iż żaza li se jkunu il-forza ta' xogħol ta' għada illi joħol u kol xogħlijiet flimkien jistgħu jiformaw smart cities u jiena nixtieq insemmi li l-Eindhoven bħala eżempju tajjeb. Eindhoven hija belt fin-nofsinhar tal-Olanda illi fija hemm ħafna kumpaniji bħal pereżempju Philips. Fil-2011 Eindhoven kienet iddikjarata bħala l-iktar reġjun intelligenti fid-dinja. Dan huwa importanti għall-innovazzjoni. Smart cities huma importanti sabiex nifaċilitaw dan l-iżvilupp il-gvernijiet irridu jaħdmu flimkien ma' universitajiet skejjel u intraprendituri. Umbat l-importanza tal-startups. ħadd diġà qal illi ħaf għanna bżonn ta' ditti favur il-familja u dawn huma importanti għal ħol tax-xogħol. għanna inizjattiva imsejħa il-Dutch Startup Delta Initiative li din tejn ħafna. Din hija dedikata sabiex toħloq l-aħjar ċirkustanzi għall-startups. 50 xhur organizzat il-Festival Ewropew tal-Startups fejn ħafna kumpaniji naqdu fl-imkien. Tospita ħafna kellima ta' aspirazzjoni pal Tim Cook, il-CEO ta' Apple, il-CEO ta' kumpaniji oħra u kalli oħra ta' ispirazzjoni. Xi ftit ġimatilu Bill Gates żar pajjiżna u iltaqa' ma' numru ta' startups u ma' membri tal-Parlament Olandiż fil-innovazzjoni fis-settur privat. Aħna qed nejnu l-startups u l-imprenditori żgħażagħ biex ikollhom finanzi. Il-banek kienu ħafna disciplinati għalhekk huwa diffiċli li kompaniji ġdida jsibu l-finanzjament. Għalhekk din l-inizjattiva tgħinhom f'dan. Il-Parlament Olandiż ivvota riċentament favur aġenta tal-startups illi għandha 43 proposta sabiex ittejjeb il-klima tan-negozju u sabiex il-finanzjament ikun aktar ċessibli. Irridu ħarsu wkoll lejn il-kunċett tal-crowdfunding. Dan huwa mod innovattiv ta' kif noħolqu xogħlijiet ġodda il-Parlament Olandiż organizza diskussjoni ġimgħa l-oħra u ħares lejn modi kif tejjeb l-opportunitajiet tal-crowdfunding flimkien ma' istituzzjonijiet ta' supervizjoni. Kien hemm ħafna idejat u prassi stimolanti, opportunitajiet u l-isfidi ta' robotika sabiex inkunu nistew nibbenefikaw mill-innovazzjoni u l-attività ta' startups irridu nindunaw li d-dinja qed issir dejjem iktar digitalizzata. Żviluppi teknoloġiċi u l-iżviluppi ta' robots kellu effett fuq is-swieq ta' xogħol tagħna l-Kummissjoni għall-impjiegi u l-affarijiet soċjali fl-Olanda iddeċidiet illi ma tistenni u tara xikunu l-konsegwenzi imma illi t-deċidi illi tibda riċerki diversi sabiex tara x'opportunitajiet u sfidi nistgħu nistennaw minn żviluppi teknoloġiċi. Għamilna riċerka illi tħares lejn il-passat lejn tibdil tekniku kbir fi żmien u x'jaffettu għax-xogħol Għawek nistaw nistaw nitalmu min jista jirbaħ u min jista jitlef. Għalek nistaw nantiċipaw l-sfidi u l-opportunitajiet illi ser naffaċċjaw u nadattaw ruħna sabiex il-kol kam aħna nibbenefikaw minnom. Mistaqsijiet dwar kif nistaw nantiċipaw il-programmi edukativi, per eżempju, inħedġu l-tfal sabiex jamlu għazli differenti fl-iskola. Ma jizlux biss psikoloġija iżda wkoll eżempju um, ICT. Inbidlu wkoll it-taħriġ ta' tfal. U protezzjoni legali lil ċertu grupp ta' ta' ħaddiema li jikunu friskju. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu qed nagħmlu dan id-dibattitu fil-Parlament Kumitat fil-Kumitat tiegħi u huwa ta' aspirazzjoni illi nagħmlu dan kollu fil-kuntest fil politiku. Li naħdmu fl-imkien illi nispiraw lil xurxin illi nisfidaw lil xurxin huwa importanti fl-opinjoni tagħna li nieħdu azzjoni u nieħdu responsabilità f'pajjiżna u ma nkunux bezzana li nieħdu deċiżjonijiet diffiċli rridu nispjegaw lil popolazzjoni tagħna u importanti għas-suċċess tal-futur għal pajjiż Unjoni Ewropea kompetittivi u għal ħolqien ta' xogħlijiet. Fl-opinjoni tagħna huwa importanti wkoll li jkun hemm kooperazzjoni interparlamentari billi nagħmlu skambju ta' informazzjoni u l-aħjar prassi mhux biss bejn il-parlamenti nazzjonali imma wkoll bejn MEPs u MPs sabiex ikun hemm ukoll skrutinju demokratiku u nitalmu mill idejat tajbin ta' ħaddieħor mill-fallimenti ta' ħaddieħor. Jina kont imprenditur qabel u meta tfalli xi ħaġa u hemmhekk li titgħallem l-aktar. Nispera li nista nikontribwixxi għal dan il-lan u jiena ħerqana nitgħallem il-kollegi u li nisma il-kummenti tagħkom f'din il-laqa. Grazzi. Grazzi Brigitte van der Burg għal Dan l-interventijek jina għaluli illi Jaroslav Zavatil mhuwiex il-president tal-komitat imma huwa il-mexxej ta' trade unions fil-Repubblika Ċeka. Mhux biss sant il-President tal-Kumitat. Issa Jaroslav, natdilak il-kelma. Jina bil-qeda ħdejn il-għadu soċjali tiegħi, imprenditur. To be or not to be dan li għal Hamlet ħafna sekli ilu fir-Repubblika Ċeka kellna żvilupp speċifiku fil-kriżi u wara l-kriżi. U ħafna affarijiet marru ħażin, il-mistoqsija hija għalfejn Naħseb illi kien il-kollega finlandis illi qal illi l-aspett soċjali u ekonomiku irridu jimxu id-fit fl-imkien. Dak iż-żmien aħna ridna nħarsu lejn optimum soċjali u ekonomiku, ridna soluzzjoni ibbilanċjati, ibbilanċjata id-issib l-aħjar bilanċ bejn affarijiet soċjali u ekonomiċi. Fl-2009 meta waslet il-kriżi f'pajjiżna, bidiet l-austerità. Ma kienx hemm investimenti, is-salarji, il pensjonijiet kollha spiċċaw vittma tal-austerità u aħna għedna le dan mhux din mhix it-triq għall-prosperità. Però il-gvern baqa' miexi mal-istess linja sakemm waqa qabel iż-żmien. Fl-2012 mentri il-ġirintana pal ġermanja l-Polonja u l-Slovakkja bdew it-triq il-fuq u jkabru il-GDP b'1.9 sa 3% ir-Repubblika Ċeka kella valuri negattivi dan minħabba l awsterità estrema fir-Repubblika Ċeka. Aħna smajna dwar 600.000 nis edha. Dan ifisser 10% ta' nis edha wara dan kollu l-affarijiet ridu jitranġaw illum ir-Repubblika Ċeka jew aħjar ngħid fl-2015 kellha tkabbir ta' GDP ta' 4.4 fil Il-rata tal-qad nizlet u nizlet għal 400 u 460.000 Kien hemm ukoll żviluppi fil-Aġenziji tax-xogħol. Dawn kellhom riżorsi umani ġotta sabiex ikollhom biżejjed abilità sabiex isibu xogħol għal ħafna nies kif qed din il-rata ta' nies qiegħda niżlu għal 6% li huwa numru tajjeb fil-kuntest Ewropew hekk kif smajna llum b'numri ta' 20% jew aktar ta' nies qiegħda speċjalment fost iż-żgħażagħ. L-Aġenziji tax-xogħol implementaw ħafna miżuri pereżempju immotivaw is-sussidju għal min ħaddem illi iħadmu zazah u persuni ta' età ikbar minn 50 sena. il għat fost iż-żazah huwa l-ar tip ta' qat. L-Ewropa issa qed tipprova tiġielet il-qatt fost iż-żgħażagħ iva għandna l-politika imma x'inhuma r-riżultati f'kull stat membru. għanna għat strutturali fost iż-żaza u ħafna tipi ta' għat imma m'għandniex biżejjed informazzjoni. Fejn jidħol il-Parlament kemm dak Ewropew jew dak nazzjonali nista' nara li mem lebda spirtu ta' kooperazzjoni bejnietom. Fl-2000 u erba it-trade unions kienu qed jappoġġaw idħul fl-Ewropa. Forsi s-sitwazzjoni mhix l-istess illum. Imma aħna konvinti illi rridu nagħmlu dak kollu possibbli sabiex l-Ewropa tibqa' maquda. Fir-Repubblika Ċeka fejn tidħol l-immigrazzjoni, aħna ma konniex mill-quta ħafna. Aħna pajis ta' tranzitu naraw biss l-immigranti sejrin lejn il-Ġermanja probabilment għax jaħsbu li hemm opportunitajiet aħjar għal ħajja aħjar fil-Ġermanja aktar milli pajjiżna. Jekk in-nies qegħdin f'periklu li jitilfu kollox jitilfu anke ħajjithom, għalfejn qed joqogħdu jażlu. Għalfejn ma joqogħdux f'pajjiż bħal Repubblika Ċeka li huwa sigur. Minix irrabjat magħhom, imma imma l approċċ ta' għażla min-naħa tagħhom illi jażlu xi pajjiżi probabbilment dawk b'sistemi soċjali ittieb, dan dan għajem dubju fejn jidħol il-Parlament Ewropew din hija istituzzjoni komplikata u ma tantx li qed tiġi aktar sempliċi. Jiena għandi esperjenza mill-Parlament Nazzjonali tiegħi iżżar iżda xorta komplikat. Huwa diffiċli fi parlament żar bħal tagħna li ssib konsens aħseb wara f'Parlament kbir daqs dan, ġifiri xapoj jekk jirnexxielkom. Aħna però rridu nappoġġaw il-Parlament Ewropew, rridu nistaqsuh sabiex ifittex dak li aħna nistennew li jiprova jisib kondizjoni ta' ħajja ħjar għal nies ta' ambjent ta' għal parlamenti nazzjonali u jippermettilhom illi joħolqu kondizjoniet aħjar ta' xogħol f'kull stat membru. Għanna nitkellmu dwar bordijiet ta' kompetizzjoni dawn iridu jeżistu, però għandhom ikunu f'atmosfera ta' ftejjim mal-gvern ma' min ħaddem u l-ħaddiema minna jrida tajba ma' nisser nimxu l-qoddim. Dan huwa il-kompitu għal klassi politika għal gvernijiet sabiex joħolqu ambjent tajjeb għad dialogu li jippermetti dialogu ma' minħaddem ma' trade unions tal-ħaddiema. Dan għandu jisir u jekk ma namluħx, il-koll se nitilfu. Din miex kwistjoni li tolqod biss lil Greċja, jien għandi ħabib ġewwa l-Greċja li li hija tawn illum għalhekk stajna niddiskutu fit-tul. U dan ma jinsax biss f'xi pajjiżi ma fil-pajjiżi kollha irridu nkunu miftuħa u nkunu sinċiri anki jekk il-verità mhux dejjem hija konvenjenti u jekk nagħmlu dan nistgħu insibu dimensjonijiet tajbin illi rridu nindirizzaw, anke jekk huma komplikati. Għalhekk aħna qegħdin fil-parlamenti tagħna. Kemm jekk jiena membru parlamentari nazzjonali jew Ewropew għanna l-istess kompitu u aħna l-koll nistaw nikontribwixxu sabiex inżommu l-Ewropa maquda u dan mhux kompitu faċli, għandna ħafna problemi, hemm il-problema tal-Brexit il-bieraħ Brussel kienet mimlija ħaddiema tal-ħadit ta illi tal-azzar, skużawni, li kienet jipprotestaw, irridu kondizjoni ta' xogħol aħjar, irridu sigurtà fuq il-post ta' xogħol. Però fil-vant fil m'għandhomx l-istess kundizzjonijiet. Għanna bħala Unjoni Ewropea irridu naħdmu fl-imkien mal-WTO għax il-koll fl-imkien aktar b'saħħitna u fl-imkien nistaw niddefendu dak li għanna. Nara xtamir għandhom il-ħaddima tal-azzar f'pajjiżi u nara xtamir għandhom dawk fl-Indja. Dan huwa paragun tajjeb. Suġġetti ieħor huwa bispiża ispiża tax xogħol Tinja diskussjoni diffiċli. Anke il tħaddin ta' tfal, aħna kontra ovvjament. Imma fl-Indja fil-Bangladesh dan huwa neċessarju sabiex il-familja tibqa' tgħix hemm żewġ perspettivi differenti Jekk niftu l-frontieri tagħna u jibda jidħol kulħadd, irridu nżommu mar-regoli tagħna u nimponu il-regoli tagħna fuq it-territorju kollu, fuq dak kollha li qed jiġu hawnhekk. dan huwa dak li għanna namlu ma' nies li jiġu hawnhekk b'mod <coughs> legali u jaħdmu f'pajjiżna irridu jimxu ma' regoli tagħna għalhekk dan għandu jkun il-każ għal kulħadd. Grazzi tal-attenzjoni. Vielen Dank, Jaroslav. Grazie, Jaroslav. Tajtna ħafna fuq ix naħsbu. Nista' nagħmel diskors jiena stess fuq il-punti li tajtna. Però min nista' nagħmlu. Hemm seba' persuni li jixtiequ jitkellmu. E, tridu tusaw din il-karta, e, din il-formula. Inkella ma nistax antikom il-mikrofonu, għandi għandi indikazzjonijiet rigorużi ħafna. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Ek tridu titkellmu, tridu timlew il-formula. Din il-formula li għattilkom. Mela, l-ewwel wieħed huwa Metislav Agustin mill-Parlament, membru tal-Parlament Polak. Grazzi, President. Aħna smajna opinjonijiet emotivi, għax il-krizi ikolla konsegwenzi emotivi u spiss aħna nifukaw l-attenzjoni fuq dawn il-problemi u ninsew x'inhuma l-proċessi gbar li għaddejjin u għedin jimxu anki l-bot mill-avvenimenti uh, attuali. Ninsew il- l-agenda soċjali, nitkellmu fuq il-proċessi, per eżempju l-globalizzazzjoni, e, e, e, it-tixjieħ tal-soċjetajiet. U jiena xti nitkellem fuq dana bħala opportunità ta' investiment, għax dana ma nistawx nqosuh biss bħala pis fuq il-budget tagħna, ma veru li fih l-ispiża tiegħu, però jista' anki jimbidel f'investiment. U dan għax ifisser, ifisser ukoll li anki jekk għandna mezzi limitati ma nistawx ninjoraw l-effett tal-bidliet soċjali. U paradoss illi fl-Europa għanna tant x'namlu, però fl-istess ħin anki għanna hemm ħafna xogħol xisir, però għanna ħafna nisqada. għada. Irridu nizviluppaw dawn is-swieq illi għatu impigi. U mhux u hemm setturi tas-suq illi spiss ninsewhom dawk illi jagħtu il-servizzi ta' kura li jista' jkun settur li fih nistgħu nagħmlu innovazzjoni u nistgħu noħolqu anki miljuni ta' impjegi f'dan is-settur u fl-istess ħin nagħtu eh, kura kwalifikata lejn dawk il-persuni li ma jistawx ikonu iktar indipendenti. Hemm pajjiżi li qegħdin jagħmlu ħelithom kollha anki fil-Polonja għandna liġijiet fuq dan. Għax aħna naraw li din hija opportunità biex noħolqu 400,000 post ta' xogħol. U fl-aħħar nixti anki insellem il-Sinjura Van Birdenberg jina mill Jina minn post eh, fil-Polonia u aħna spessi morru Feindhoven għax għanna rapporti eh, eh, mal-kumpaniji mal li jen Feindhoven. Issa għanna il-kollega mill-Latvija għal darboħra. President, għandi l-impressjoni il nofs nofs il-kellima u ma grigi u nofs liħor jitkellmu fuq il-Greċa. Pero għam krizi, kienem krizi anki fil latvija u għal din raġuni għana nixtieq mm, kellem fuq kwistjonijiet oħrajn x'kienet l-impressjoni tajba fuq x'jaħdem u jaħdimx aħna kellna diskussjoni twila fuq l-investimenti eh, eh, pożittivi fil-pubbliku kif ukoll fil-settur privat biex naslu għal tkabbir sostenibbli fl-Unjoni Ewropea u ta' importanza gwali li l-investimenti joħolqu xogħlijiet ta' kwalità għolja biex jipromuovu l-iżvilupp tal-kapital uman u l-ġlida kontra l-faqar. Anki bħalma qal il-kollega ta' qabli mill polonia U nistaw najdu anki l-istess ħaġa biex intejbu il-ħiliet fis suq ta' xogħol li waslu għal riżultati aħjar fis inklużjoni soċjali. Fil-Latvija naraw li hemm rabta bejn il- dawn l-indikaturi ta' su u l-livell tal-edukazzjoni tal-ħaddima. Iktar ma jkunu għolja il-livell tal-ħiliet u aħjar u l-pozizjoni tkun iktar stabli. Jiena nħoss illi xogħol ta' kwalità għolja u il-talim jista' jagħti input importanti fil-soluzzjoni ta' dawn l-sfidi. U nixtieq nitkellem anke fuq aspett ieħor importanti, ċoe il-kwalità tal-xogħol. ċoe jekk il- il-ħiliet tal-ħaddim u miex eh, xirqa għal xogħol illi huwa neċessarju. Fil- eh, 2015 kien hemm il-kwota tal-10% ta' għat, imma u interessanti illi anki il-għat fost in-nisa huwa ta' 8.6 u dak ġenerali ġifiri mm, illi konsideraw iż-żewġ sesti huwa ta' 11%. Grazie. Grazie. Uh, Il-ħin għadu ta' żewġ minuti għal kull kellim ma biddilniex ir-regoli. Aleksandru Petru Fratjan mill-Parlament, membru tal-Parlament Rumen. Grazzi. President, Signori, għalija u għacħar illi l-Unjoni Ewropea għanda krizi, għanda aktar minn krizi waħda fl-istess ħin. Krizi esterni, interni, għat, inflazzjoni, immigrazzjoni, sikurta' fil-nofsinaru fil-vant, għanna bżon ta' solidarieta u għanna bżon ta' accountability. Jekk irridu nizvilupaw fiduċa fil-ċittadini, irridu naġlu l-aħjar ħaġa hija li nerġaw naħsbu kif se noperaw fl-ekonomija biex naħdmu fl-interess ta' ċittadini tagħna bekk inkunu nistgħu nelbu l-inċertezza li għandna qudiemna. Jekk nikkonsideraw l-inċertezza, nistgħu naraw li għandna bżonn ta' iktar investimenti u titjib bejn il-bilanċ bejn il-talba u l-offerta. Il-pjan tal-EFSI Ewropew se tkun soluzzjoni tajba biex nkunu nistgħu ntejbu l-investimenti privati u biex nibnu anki sħubijiet privati u pubbliċi. U rridu niżguraw ukoll li risorsi tal-budget nużawom so u anki alternativi ta' fiskali u investimenti fil-kapital uman għandu jkonna politika pubblika li tkun eh, orientata tajjeb u anki fil-investimenti privati. Irridu anki nħedġu li ċittadini biex jibnu l-fiduċa fl-istituzzjonijiet u fil-policies pubbliċi u għalek il-gvernijiet u kollu li parti tagħhom u għandu jkonna aktar stabilità fil-parlamenti nazjonali, jkun hemm bilanċ tajjeb bej l-interess pubbliku u l-interess tal-investimenti fl-ekonomija kollha kemmi. Grazzi. Tajjeb, grazzi ħafna, għet il-President. Laura Ġea, membra tal-Parlament Ewropew, grazzi President. F'din sena u nofs ta' dan il-mandat, aħna għamilna ħafna mistoqsijiet fuq lima policies jistaw joħolqu stimolu ta' impiegi illi nerġaw natuhom taħriġ, eh, nirrikwalifikaw l impiegi u nipruvaw mm, setturi ġodda tal-iżvilupp għal ekonomija soċjali u l-ekonomija ħadra. Dan huwa kollu fil-klim u interessanti ħafna u ġust, però eh, huwa perikolus u ukoll naraw illi hemm riski u li jaslu minn pajizi E, il-bot ħafna, pero se jkollhom impatt eh, fuqna llum e, il-proġett tal- e, tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni Ewropea li natu li ċina status ta' su se neħi kwalunkwe proġett tana, kwalunkwe idea tana. tagħna biex inkunu nistaw natu iktar inċentivi għax fl europa tagħna. Aħna se jkollna minnaħa tal-Ċina pressjoni uh, fuq il-produzzjoni li ma nkunux nistaw uh, nirbħu u dana se uh, se jgħahdem ħażin kontra il-produzzjoni tagħna industrijali eh, u għal din ir-raġuni jiena nistaqsi għaliex jekk diġa hemm dumping soċjali fl-Unjoni Ewropea li qed joħloq problemi kbar, kif nistgħu aħna nafaċaw mbagħad id-dumping soċjali li se jkun hemm meta anki ċ-Ċina ħad tidħol fis-suq tagħna. Dawn huma mistoqsijiet verament importanti nistgħu nitkellmu aħna fuq l-impigi ta' kwalità u sostenibbli, però se jkollna mbagħad qudiemna ġganti illi mhux se jkun faċli niġġieldu kontra tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Pitke, Slovenja. Grazie. Għawnek għan nitkelmu fuq il-ħolqin ta' impiegi ġodda. U nishtiq najt għawnek illi dinja waħda mill-ħidmiet l-iktar importanti tal-politika tal-impiegi il-politika tal-impjegi għat manda tintrema. Aħna kolla kemm aħna rridu livelli zero ta' għat, però dan mhuwiex fattibbli. Forsi fit-teorija, imma fil-prassi għat mu se jirnexxinna. Aħna rridu neqirdu il-forum prekari ta' xogħol u anki għall-impigi part-time. Jekk aħna se jkonna suċċess fil-policy tal-impigi tagħna, irridu ninvestu inqas enerġija fil-politika soċjali biex ikonna A. u kif għadna fi sessjoni ta' qabel. Naturalment, kull pajjiż u anke l-Unjoni Ewropea għanda tikkonsidra stip ta' impiegi irridu. Memx dubju illi l-istess paga għanda titħallas għall-istess xogħol u għanda tkun anki paga ġusta. Kien hemm tkellem fuq l specializzazzjoniet iva din hija ħaġa importanti, però du nitkellmu wkoll fuq l-iżvilupp fir-reġuni tal-Ewropa. u anki e setturi differenti tal-ekonomija kif jiġu fl-imkien u rridu anki nipromovu l-kooperazzjoni mal-universitajiet, għax għanna kolla kemm aħna nixtiequ li kunem impigi produttivi li jġibu ħafna valur miżjut. Grazie, President. U jissam il-Parlament ta' Ċipru Grazzi. Nibda billi nikkommenta fuq il-impiegi eh, ġodda tal-President tal-Kommissjoni għandhom ikunu kumpaniji li joħolqu xogħol, mhux il-gvernijiet. Irridu nifmu illi Dinja pożizzjoni illa teżisti u u mux setejna in-nirsolvu l-problemi li għanna għoddimna. Fl-ħar kunsil sar saru kommenti fuq il-talim matul il-ħajja, pero ħna kolla kemm aħna nifmu illi dawn huma miżuri biex iħaġġru il-ħaddiema biex jisibu impik qed nitkellmu fuq iż-żaza f'kumpaniji fejn irid ikun hemm ix-xogħol disponibbli. L-impik disponibbli. Dawn huma kollha qed jitkellmu fuq part-time u mhux eh, fuq xogħlijiet full-time. Aħna rridu nitkellmu biċċar, rridu impjiegi deċenti u permanenti. U nixtieq nikkommenta anki fuq il-pożizzjoni tal- kummissarju kompetenti illi fl-imoddi tkellem fuq opportunitajiet ugwali għal kulħadd, immessa qed jitkellem fuq opportunitajiet deċenti għal kulħadd. Għax nifmu aħna li ma jistawx ikollna opportunitajiet ugwali, għalhekk biddilna l-aġġettiv u issa qed ngħidu deċenti u mhux iktar ugwali. Fuq il-kompetitività tal-kumpaniji, naturalment aħna rajnija di rajna eh, it-taqqis fi salari Fi ċipru, fl-2015, kellna elf persuna illi illi ġew mħarġa fil-qorti fil għax ma kħalsux id-dejn id-djun tagħhom u ma kellhomx biżejjed flus u dawn huma kollha każijiet li ġew sospiżi. Però issa x'qegħdin nagħmlu? Qegħdin nitolbu li jkun hemm investimenti pubbliċi. Għandna bżonn ta' impigi ta' kwalità u sostenibbli u għandna u dan kollu għandu jiġi eh, bla poċ tal-istat soċjali. Grazzi. Issa Tanja Gonzalez Penjes Grazie. L-Europa illa dbati fil-tnaqis tal-benestri dan huwa dan mhuwiex fenomenu naturali. Dan huma riżultat ta' teħid ta' deċiżjonijiet politiku, ta' ġestjoni tal-kriżi il-servizzi pubbliċi li marru għallar u korrozjoni ta' drittijiet. E, Riżultat tal-deċizjonijiet tagħna istituzzjonali anki meta nħarsu lejn il qatfost fost iż-żaza, din ħaġa li qed tiżdid e, f'pajjiżi bħal Spanja, per eżempju, aħna qegħdin fuq dem, għandna aktar mill-50% ta' qatfost fost il-żaza. U qed tfittxu soluzzjonijiet, però huma kollha soluzzjonijiet parzjali li mhux qegħdin jirsolvu l-problema. Waħda mis soluzzjonijiet kien hemm għali li għal mobilità imma l-mobilità pratikament tfisser eżilju jew migrazzjoni, eh, ifisser fisser li se jkollna brain drain, eluf ta' persuni li jitilqu mill-pajjiż. Aħna wara li investejna ħafna biex ikonna nies Pilit f'pajjiżna u dan se nitilfuhom kollha ma nistgħux insibu soluzzjoni oħrajn. Min se jħallasa il-sikurtà soċjali, min se jappoġġa l-istat, min se jappoġġa s-servizzi pubbliċi fil-futur jekk in-nies kollha jitilqu. U u bad soluzzjoni oħra kienet l-inizjattiva tal qat fost iż-żaza. Eh, però dan wassal biss 5% ta' dak li ġie mwiet. U ħafna drabi hemm dan jfisser illi hemm sussidi għall-internati jew eh, pratikament impigi mhux sikuri. Eh, eh, fil-fatt iż-żgħażagħ eh, mhumiex mhux qed isibu xogħol, però huma għandhom il-ħiliet tagħhom. Il-problema hija li rridu niżviluppaw policies li ġeneraw l-izvilup soċjali u l-impiegi fl-Europa biex dawn il-pajizi tal-nofsenar ikun jistaw jirkupraw il-problem tal-faqar u mux taħnoqom bl austerita u bit-tnaqqis soċjali illi mbagħad uh, iwasluna dejjem pass l-iktar lura qed nitkellmu anki fuq l-industrija ġdida u l-ħolqien ta' opportunitajiet, pereżempju fit-trasferiment tal-enerġija, l-ekonomija uh, ħadra. Irridu niġildu biex noħolqu eh, impiegi ġodda u niproteġġu l-industrija tagħna u l katini ta' produzzjoni għax bħalissa qegħdin nitilfu kollox billi nagħtu il-trattati eh, ta' kommerċ ħieles. Grazzi. Mark Anglo, membru tal-Parlament Spanjol. Grazzi, President. Jena konventa illi l-impiegi huwa l-aħjar politika soċjali. U l esperienza li kellna fl-Ispanja dan tipruvaħ f'dawn l-aħħar erba' snin. Ma jistax ikonna so po politika soċjali minna ġestjoni tajba tal-politika ekonomika. U f'dawn l-aħħar erba' snin il-gvern kellu bżonnijiet ta' budget. Issa għanna deficit qawwi illi kien qed jiblokka tkabbir fil-pajis u fil-bilanċ mikroekonomiku kien flow il-pilastru illi jizgura illi l-istat soċjali u l-istat tal-welfare u dan jrid iwassal għal biex nevitaw il distruzzjoni rridu ninvestu biex noħol impigi ġodda. U un-bat fl-Ispanja għandna anke tiri pilastru tal-istat soċjali li huwa riforma strutturali, riforma tal-suq ta' xol u dan jfisser li jinħolqu l-impigi fl-Ispanja. U errata hija baxxa ħafna hija ta' wieħed fil-mija, però għadna qegħdin noħol l-impjiegi. F'din is-sena kien hemm 600,000 post ta' xogħol li ġie maħluq ġdid. U mbagħad hemm miżuri oħrajn li ttieħdu per eżempju dawk um, biex jiġildu kontra il-qat fost iż-żaza. Hawnhekk qed nireferi għal aħna irħaqna l-55% ta' qat Eh, issa erġajna nżilna sal-50%. Il-modell soċjali u importanti l-inizjattivi jittihdu mill-Istat membru, però importanti anki li dawn l-inizjattivi jiġu appoġġati anki mill-Unjoni Ewropea. U anki bluzu tal-fondi Ewropej u anki eh, l-implementazzjoni tal-garanzija fost Azaza. Barinkovic, Serbia, u għata tal-aħħar. Grazzi. L-għonet grazzi ħafna tal-istidentinna aħna maħniex membri tal-Unjoni Ewropea, però ġejna mistidna biex nieħdu sem mal-kollegi tal-Parlament Ewropew. Aħna edin implementaw riformi strutturali kollha fil-pajjiż fis-Serbja. fil pajjiż fis serbja u rizultati kienu tajbin ħafna eh, fit-titjib tal-ambjent kommerċali fil-pajis tagħna u irnexxinna anki natiraw investituri importanti mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea eh, eh, mill-Istati Uniti u mill-Afrika. Għanna problemi, għat għanna problema fil-għat fost iż-żaza, għanna xie 40% fil-Serbja, u l-istess situazzjoni fil-Balkani kolla tal-Punent. U il vern tana eh, ħabbar l-2016 bħala intraprenditorija Ewropea. Jina smajt l-sinjura Olandiza u għandi xie mistoqsijiet għalija fuq xinuma l-inċentivi fiskali fil-Olanda fuq il- l-izvilup ta' startups, il-Sinjura Van der, Van der Burg, u xkien, xinu għal-ħjar tal-finanzjamenti għall-startups fl-Olanda, xkien fiex inkiseb l-ħjar rizultat. U l-ħar kellim issa Isur Kliozis, il-Parlament Grek. Grazzi, ħafna. mir-retorika et naraw illi situazzjoni sejra sejra dejjem sejra l-ar u dan huwa imħabba il-policies neoliberali li qed jiġu implementati u il-kapitalizmu kazino kazino li ġej minn Brussels. U dana qiegħed eh, joddos <laughs> il-suq ta' l-instabilità, nuqqas ta' sikurta u l-faqar qed teffettwa qed jeffettwaw il- Iż-żaza, l-impiegi fost iż-żaza huwa fuq livelli l-iktar ulin fl-Unjoni Ewropea. Eh, anki il-qat ġenerali eh, fil-nofsinar tal ewropa U jekk aħna għanna kriterji ekonomiċi fis semestru Ewropew, għaliex mannix ikolna, mandux ikolna anki kriteri fuq il-qat, il-qat fost iż-żaza mod partikolari. Naseb li kulħadd hawnhekk jaċċetta u jaċċetta illi u importanti li noħol u mpigi ġodda, però biex dana niksbuħ ma nistawx aħna ma nużawx il-famuż program Juncker irridu naġixxu issa ma nistawx nistennew me 315 biljun tal-pjan ta' Juncker. Naturalment ħafna minn dawn il miljoni għandhom jiġu investiti fil- fil settur privat, pero meta kien kandidat Juncker kellu idea differenti, u kien qed jitkellem fuq il ċifri li il-Kummissjoni setata, satati per, per eżempju 3 biljuni li ġew naqsa minn programmi tal-Europa, 2.7% eh, mill-programm Horizon 2020, dawn u miex fondi ġodda, ġejjin minn eh, min eh, setturi oħrajn. Aħna dak li interesana, huwa li noħor u impigi ġodda reċenti u għal dan għanna bżon ta' investimenti pubbliċi ta' żmien twil appoġġati mill-programmi Ewropej biex inkunu nistgħu noħolqu impjegi stabbli deċenti u dan għandu jkun parti mill-strateġija globali ġenerali u rridu noħolqu wkoll kondizzjonijiet għall investimenti privati, però rridu nibdew mill-istat mil stess, dan huwa l-iktar investitur importanti. Irridu nirrispettaw anki ftejmiet kollettivi, però fl-istess ħin irridu niżguraw anki l-pensjonijiet u il-welfare soċjali jkun deċenti. Tajjeb, grazzi ħafna jgħid il-President. Ma mela nista għanna ħafna żmien għad dispożizzjon għal Birgitta Vandenberg u Jaroslav Zabadil biex jagħtu risposti tagħhom. Nista' nibdew billi natikom ħames minuti kull wieħed. Tistgħu tibdew mill min Jaroslav, jekk jekk jekk tippreferu. il-ħol inta xogħol hija l-ewwel priorità. Imma ma nafx minn fejn ħanġibuhom dawn il-postijiet ta' xogħol. Hu qed jgħidu iva fis-servizz fis-settur ta' servizzi tal-kura. Din possibilità. Għalla li xet naraw dan is-settur qegħdin jikber, ħafna nies eh, qed isebu xogħol imma insomma mhux ixren tal-u faqqas. Aħna fir-Repubblika Ċeka kellna xi ħaġa li konna nsejħu il bord eh, tal-iżvilupp ta' riżorsi umani. Eh, dan il bord kien preżenti f'kull reġjun u kien jikkonsidra l-politika għal diversi għad diversi snin kena diversi programmi eh, fejn eh, konna natu eh, il-formazzjoni meħtieġa l-ħiliet imma għax kultant kien jiġri li anke wara li kienu jiksbu l-kwalifiki kienu jisibu għad diffiċli biex jisibu xogħol ieħor. Allura rinużaw l-approċċ it-tajjeb u li namlu d-bassir kif suppost dan huwa tassew importanti. Imbagħad hemm punt ieħor l-ħaddiema legali naħseb din kienet eh, ġlieda l-ħafna snin eh, illi nedejna f'pajjiżna zidna n-numru ta' spetturi ta' xogħol nistandhom eh, allura iktar riżorsi umani illa li din ir-realtà tal-ħadiema illegali qed tassew problema qed eh, nippruvaw inqodu eh, għassa kemm jista' jkun imma ċertament eh, mhux qegħdin fl-istess sitwazzjoni ta' Spanja. Imbagħad l-investimenti fl-infrastruttura. Aħna għandna livell pjuttost tajb ta' infrastruttura, dan investiment, dan joffri xogħol ġdid u jgħinu ukoll biex il-qat eh, nżommuħ eh, taħt ċertu livelli, ċertament eh, modelli differenti applikaw minn post minn pajis għall-liħor, imma naħseb li fil-fama tiegħi il-flejjes tal-Ewropa u dawk tal-istati membri jridu jmorru biex jindirizzaw il-problema tal-qat. Illa li jxek maħniex ħan indirizzaw din il-kwistjoni fis-snin irġejjin b'suċċess ħajkun hemm sfiduċja kbira lejn il-gvernijiet tagħna, lejn l-Unjoni, lejn is-sistema. U naħseb li eh, huwa potenzjal ehm, għal estremizmu politiku din hija xi ħaġa mhux faċli nafu għaliex soluzzjonijiet bħal dawn jeħtieġu ħafna ħsieb. Imma insomma rridu nindirizzaw din ir-rata dejjem tiżdiet ta' qatt. Tajjeb wis grazzi ħafna naf li għandu l-interpreti hawnhekk mela ħanuża l-lingwa tiegħi. L-Olanda mhuwiex eh, pajjiż eh, illi qed ibati għaliex għandna wieħed mill-iktar sistemi ta' benefiċċji li taħdem tajjeb għandna pagamieni ma' illi fost l-ola u għandna wkoll ekonomija illi qiegħda tikber. Ġifieri naħseb li dawk in-nies li jgħidu li l-iżvilupp ekonomiku soċjali ma jistgħux jimxu li fit mhux vera pajjiżi u eżempju. Dak kien hemm bżonn huwa li niżguraw li sistema hija maħsuba biżejjed għal dak li hemm jistennija. fil-kas ta' gvern ta' koalizjoni, eh, nixtieq ngħid li aħna għandna fil-fatt koalizjoni eh, minn żewġ partiti eh, illi setaw jaħdmu flimkien implementajna reformi fis-suq tax-xogħol ukoll fis-sistema ta' sekurità soċjali ġifieri anke fuq livell nazzjonali. Eh, Inti importanti li jkollok eh, il-politikanti li jieħdu azzjoni. Għet l-ewel li tibdu bil-indirizza situazzjoni f'daru. Ma kienx faċli li nindirizzaw situazzjoni ta' għatfa setta firmija. Kenna problem partikolarment eh, bil-għatfa setta u dawk eh, il-fuq minn 55 sena. Dawn mux necessarament kienu nies li eh, telfu xogħla minn ma le, forsi negozju tagħhom falla. Ir-realtà hija li għandna numru ta' nies qiegħda li ma setawx wieġbu mill mal għal-għada għal-kondizjonijiet riġidi ta' suq ta' xogħol. Il-fema tiegħi hija U jena konvinta minn dan illi eh, il-fatt li wieħed jieħu eh, xogħol għal ħajtu eh, din hija mentalità tal-antik irridu kunu flessibli. Eh. Il-fatt li eh, wieħed jimxi minn xogħol għal l-importanti huwa li tkun imwiezna minn sistema li tiżgura illi dak li jkun jista' jimxi minn xogħol għal ieħor mhux jitlef xogħol. Eh, Aħna qed naraw li fi żmien 10 snin tal-inqas 50% tax-xogħlijiet li għandna preżentament mhux ħajżistu u allura biex ngħidek ħajkonna nofs il-forza tax-xogħol preżenti li ħajspiċċaw jistgħu jispiċċaw bla xogħol. Allura kif ħanieħdu konsiderazzjoni din ir-realtà? U mal kumpaniji li uħorġu <coughs> xogħol, ġvera, mhumiex eh, l-awtoritajiet pubbliċi, eh, imma għalhekk għandna bżonn l-innovazzjoni, għalhekk għandna bżonn eh, smart cities u naħseb illi iva, mekka l-autoritajiet għandhom ruol importanti xilabu, importanti illi l-universitajiet ħarġu u koll il-forzi tax xogħol tal-ġejjeni. Imbagħad fuq il-mistoqsija dwar l-ħjar mod kif eh, nifinanzjaw l-startups. Aħna naħsbu li kumpaniji żgħar bħal bħal startups u kumpaniji żgħar u medji jisibu eh, għad diffiċli ħafna biex isibu finanzjament eh, aħna ħloqna sistema fl-Alanda biex nifaċilitaw dan. Mod kif napoġġjaw ir-riċerka u l-iżvilupp u mod kif eh, u ma jiksbu fondi eh, mill-banek. Eh, Għada ma kienx bizzet l li tul il-krizi finanzjarja il banek għaddu l-ura mill-li jgħatu tal-self. Dak li għet niprofaw namlu issa u li insibu per esempio forum oħra bħal crowdfunding jew kella modi oħra kif nixpronaw l-investiment oħrajn li qed jgħidu li fi żmien 20 sena oħra l-ewwel sorsa ta' finanzjament m'għandux ikun il-banek u allura x'qed nagħmlu qed inħarsu lejn ġejn qed naraw naqra għalej modi ġodda kif eh, nistgħu nikkunsidraw ir-realtà preżenti. Ma naħsibx nistgħu nindirizzaw dawn l-isfidi eh, fl-Ewropa faċilment imma għandna nies li huma imħarġa tajbin, imħarġa tajjeb, għandhom edukazzjoni tajba u bħala Ewropej nistgħu nindirizzaw dawn l-isfidi. Meta nitkellmu dwar il-kompetizzjoni miċ-Ċina, iva, iċ-Ċina hija kompetitur kbir, imma fl-istess ħin hemm ħafna xogħlijiet eh, fejn in-nies qed iduru eh, jeżlu pereżempju l-Olanda mhux iċ-Ċina li li aħna adattajna approċċali li għaliex għandna universitajiet eh, illi huma f'lokalitajiet eh, pożizzjonati tajjeb u wkoll edin f'postijiet fejn dak li jkun eventualment jista' jintegra ruħu faċilment fis-suq tax-xogħol. Hemm dinamizmu, nies u miktar produttivi eh, minn pajjiżi oħra u naħseb dik hija kwistjoni ta' kif qed iħareġ in-nies. Jekk inti ma tħareġhomx tajjeb, allura inti qed tispiċċa qed tispiċċa toħloq eh, kompetizzjoni ħażina tal tas-salarji naħseb eh, jiena ma jistax ukoll ma jistax ukollok nies illi jieħdu dawn l-impjiegi ta' kwalità mbagħad tħallashom biċċiċri. Jiena nibqa' fiduċuża li nistgħu nitalmu minn xulxin u li nimxu il-qoddim lejn futur pozittiv Ewropew. Grazzi ħafna tlet kummenti biex nagħlaq, naħseb eh, li nistgħu naqblu kif rajna minn dan minn dan id-dibattitu li għandna bżonn iktar investiment eh, f'infrastruttura strateġika, fl-edukazzjoni, fl-iżvilupp eh, ukoll ta' u finanzjament ta' startups, naħseb kwistjoni hija kif eh, ħajkonna il-mezzi biex eh, nidirizzaw dak li hemm jistennina, kif imma ukoll ħa nsibu l-flus biex nagħmlu dan. Jiena konvinti li eh, dana mhux ħanamluħ billi naqalbu ta' taħt fuq il-budget Ewropew. Le, naħseb eh, dan eh, jitlob li kunem eh, flus ġej mill-istat membri jew kella jew kella mill-settur privat. Naħseb li il-pjan Juncker sissa huwa sottofinanzjat kemm fuq livell Ewropew hija fuq livell nazzjonali u hekk neħtieġu li naħsbu fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali kif nistgħu niksbu eh, iktar investiment fl-Ewropa l għaliex dan ħar wassal għal iktar xogħol. Kumment ieħor imbagħad eh, fuq livell Ewropew naħseb ħajkonna bżonn nasbu dwar il-Fond Soċjali Ewropew eh, u dwar kif dawk illi eh, waqgħu il kriżi kif sta jkollhom eh, iktar eh, mod maġel mingħajr xkiel għall-aċċess għal dawn il-fond għal dan il-fond Ewropew. Issa jekk tippermettuli xtaqt nagħmel komment 30, 40, 50 sena, 50% ta' xogħlijiet illi għandna prezentament mhux mux ħajbqaw jizistu issa, u jgħidu 20, u jgħidu 30 sena. Ma, eħe, naħseb ma nafx forsi għad-dinja iżak mm, bħal meta wieħed eh, imur antrat biex ibassar il-futur. Rridu naraw huwa illi qegħdin fir-raba rivoluzzjoni industrijali, ġifieri il-digitalizzazzjoni u ħanaraw il-produttività ħa tizdiet 30-40% fuq l-10 snin li ġejjin. U dan u ikbar mizzieda fil-produttività li rajna fil-Ġermanja fl-aħħar 25 sena fil fatija doppju. Ella li xawnek, ħankun għet nitkelmu dwar kategoriji differenti, ċertament għet nitkelmu dejjem fuq il-xogħol imma huwa responsabilità tagħna ma naħsibx li għanna nibqaw nid-diskutu dejjem eh, l-anijiet eh, ta' xogħol sal-2020. Dak biex norbot ma dak illi għattinti eh, fuq xogħlijiet, jena ma nafx minn minix sekk ottimista. Ma naħsibx li dak illi għanna ħajaħdem ħajaħdem hekk kif ġipu laħa, naħseb jeħtieġ proġett jeħtieġ struttura, rridu naraw naqra li kollox ikun definit fuq livell nazzjonali u Ewropew. Irridu eh, nidħlu ktar fid-dettal fuq dak li qed jiġi pereżempju fl-iżvilupp tal-forzi ta' produttività fis-snin il-ġejjin. U naraw naqraw koll in-nies kif jistgħu eh, jiżguraw lejxin tagħhom. Grazzi l-Sur Zavotil u Sinjura Hindenburg. U naħseb illi bekk eh, nistanala il-konferenza tagħna ħan eventwalment għalikla l-lejla u eventwalment ikunna debattitu ieħor fil-Parlament. Grazzi.